Thank you. Can we uh, start? We've already had a break for... Mela, naħseb nistaw nibdew, għabel uh, ma nitkelmu dwar il-pensjoni Sinjura Van Royton, jekk inti forsi tista' tieħu postok, kemm jista' jkun malajja għandna bżonn intemmu sal-10 S5, mux ħaneċċedi, allora jekk dawk ma jkun hemm xi opportunità jitkellmu, dik tkun forsi problemi ma dan kollu dan il-punt intemmuha fil-10 S5. Mela, eh, Sinjura Omer Rojtin jek tista' forsi tibda dwar eh, lejn sistema ta' pensjoniet Ewropej adekwat, sostenibli sigura. Skuża ruħi, eh, kien post fl-offiċċju tagħna kien l-Ministru Olandiż u ġdid għalhekk sfortunatament kont dik il u ma stanċi ikun għawek fil-ħin fil-dissa. Fimt li l-koordinatur tiegħi ċaba eh, kien naqra zjed maġġel minni. Għanitkellem bl-Olandis. Signor President, aħna kena kooperazzjoni minn verament tajba mal-Shadow Rapporters kollha u mill-bidu jiena xtaqt nasal għaftejim għawek dan il-kumitat Għaliex? Għax naħseb Dil kwestjoni tal-pensjoniet importanti ħafna, mhux biss fil prezent imma anke għal ġejjini qarib. Il-Green Paper ġaġet abbozzata biex tiżgura li hemm sistema uh, adekwata u sigura għal kull ċittadin Ewropew Il-maniera li jena ħares dan u forma trasparenti, dak fis-sens li immediatament kienem emendi u jenħares jinħares lejhom provajt li navanza eh, bi proposti ta' kompromessu naħdem mar shadow rapportez li jena n-ringrazzjom ta' kooperazzjoni tagħhom fuq dan. U jena trattajtom mal shadow rapportez, jena n-ringrazzjom mal suġġerimenti li saru li li u dan għadin għaw għandi. Eħlek eh, de problemi zich. Hemm żewġ punti, tliet tet punti tirkoreġi li nifisa il-kellima. Nistgħu fuq fuqhom. Dak l-għandu xasmu il-problemi. Fl-ewwel qabel kollox. Għandna pat ta' stabilità u tkabbir u fil dan il-patt il-pensjonijiet ġew inklużi. Aħna rridna nafu salama punt dawn ġew konsiderati u inklużi. Allura, ġimma li għaddiet, aħna ma stajniex e, nsiru nafu waħedna, allura aħna tlabna li xaħat mill-kommissjoni minn għakfen. U huma informawni dwar, informawna dwar dawn kifat funzjona. Allora, dawn il-pensjonijiet ġew inklużi fil-patt ta' stabilità u tkabbir, din hija ħaġa ċara, ma ma nafux eżattament kif da sar. U din hija kwestjoni eh, li eh, għada problematika. It-tieni, imma forsi opinjoni personali tijaj, imma ma nafx jekk hemmx differenzi kbar bejn l-opinjoni personali tijaj u membri oħra tal-IPP li immedjatament li jkollok obbligu taħt l-ewwel pilastru, allura dak l-obbligu jkollu konsekwenzi għal patta ta' stabilità u tkabbir. U meta l-Stati membri jippruvaw jifrankaw xi flus waqt l qedin e, joħolqu tieni pilastru biex jkunu jistgħu e, kollom flus addizzjonali u ma għatin ovvjament jekk jagħmlu hekk ikunu qegħdin e, jieħdlu fi żjeddejn. aħna kun żguri li meta b'xi mod ieħor eh, niġbru l-flus din kan ħaġa li tagħmel sens, aħna għandna problema. Jiena provajt insolvija dan fil-paragrafu 5 u naħseb li kulħadd huwa sodisfatt b'da, imma flimkien mal-paragrafu 5 il-kompromess e hemm tliet paragrafi oħra li aħna rċevejna mill-Kumitat Ikon naf li tlitaw ma ħafna, ma ma kienem nibda forma li kun stajna nevitawa. Ma nafx, li daw paragrafi eh, u maċċettabli għas soċjalisti li tkun ħaġa tkun ħasra għax jiena ħarist li daw il-paragrafi. Hemm ukoll President il-kwissjoni tal-pilastri, il-punt ta' tluq li ħaġa li qiegħda fil-rapport huwa li li l-ewwel pilastru eh, pay as you go, il-pay, il-sistema bazzata fuq solidarità finanzjata mill-istat, jina dejjem emmint li dak għanda tkun il-pilastru li importanti u li gbar wieħed. Dik hija impressjonijiet fuq dan ħabba tibdil fid-demografiċi, eh, popolazzjoni żgħar anzjana inqas li jagħmlu kontribut u iżjed li qegħdin ikollhom eh, qed ikun anzjani, ħafna anzjani allora dak il-pilastru qed jiġi sottomessa ċerta pressjoni, allora nistgħu naqblu ma' situazzjoni kif inhi. Meta niġu ma' għat-tieni pilastru, dejjem hemm din il-kwestjoni tal-kuntratt bejn min ħaddem u min jaħdem fejn jġemmaw eh, eh, xerta flus il-Ġermanja għandhom sistema differenti minn pajjiżi oħra. It-tielet e pilastru fl-opinjoni tiegħi huwa importanti, madana kollu huwa importanti biss dak il-pajjiżi fej għandek ħafna li qed jaqalaw biżejjed biex iġemmaw biex iġemmaw xi flus u jarfawhom fil-bank. Dik ħaġa mhux tistax tiġġeneralizza. Naħseb li naqblu fuq dak il-punt ukoll. It-tielet eh, punt, President, u dan huwa punt li aħna ma wasalniex raftejn fuq għalissa fil-dikirazzjoni ta' spiegazzjoni ta' rapport għat li kullħat għat iċieħ. Hemm miżjed nis għat jixjieħu, għat jiru anzjani, u meta wieħed ikun għat jixjieħ iż-żmien li wieħed ħaj jiex u għasimili. <coughs> Fil-Bulgarija u Romanija huwa 68, waqt li fl-Olanda huwa 79. U ħadd titla' iżjed 4-5 snin fl-20 snin li ġejjin. Ġifieri, kemm ngħixu hija kwestjoni kemm snin ngħixu hija kwestjoni fejn aħna għandna bżonn nirriflettu dwar tibdiliet, bżonni ta' tibdilit fl-ewwel pilastru. Din hija problema diversi kollegi tiegħi qed jgħidu li int m'għandekx tikkonsidra ħda. Tittiżgura ruħek li l-ewwel qabel kollox dawk li għadhom ma waslux għal l-età ta' pensjoni jistgħu jkomplu jaħdmu jfisser li minħaddem. Għandhom jagħmlu kull sforz biex jiżguraw li n-nies ikun ikunu b'saħħithom u jkomplu jaħdmu biex ikun jistgħu jaslu għal dik l-età ta' irtirar. Dik l-ewwel priorità. Tieni priorità din hija ħaġa li provajt intaffi xi ftit Imma meta tiżom f'moħħu li hemm differenzi fl-Ewropa ma tistax eh, namlu kif qed titlob is-Sinjura Merkel li jkun hemm qeta eh, waħda għall ewropa kollha. Għax kemm jgħixu n-nies hija differenti fil-pajjiżi u hija kbira differenza. Imma għandu jkun hemm konnessjoni ovvjament hija ħaġa li nittrattaw mal-msieħba soċjali dwar kif nistgħu nistabilixxu din il-konnessjoni ħolqa Eh, jena eh, eh, għalek għed nikkonsidra u għek il-msieħba soċjali. Din hija kwestjoni li jena nħoss li li nikkonsidra ċerta żmien u nispera li l-grupp soċjalista jkunu jistgħu jkunu disposti li jappoġġaw dak li jena inkludejt fit-test fit-dokumenti għaj. Dan huwa dokument li qiegħed hemmhekk taħt il-kompromess. Għalik ik hoop, ik hoop van hart. Kompromess S. Dik ma l kommenti li kelli sissa. Eh, President, nispera li kunu nistaw nkunu f-pozizjoni li nofru dokument tajjeb u nivvitawh u nivvutaw għorf senar. Jena disposta nirrispondi kollu kom mistoqsija. Grazie ħafna. Harkin Umbat Men, Thomas Men. Eh. Grazie ħafna, President. Nirrikrazzja eh, l-rapporter għax xogħol tagħha faċilita l shadow rapporteurs eh, u kien faċli li wieħed eh, segwi eh, rapport 463 emenda. Xiftit kummenti minna ħatijaj? Mistoqsija fuq il-kompromess ċe. Spiegazzjoni forsi dwar xit fisser meta għet jitkellem dwar l iżvilupp ta' fondi intersettorali u territoriali biex jgħet iżid l-affiljazzjoni tal-ħaddima fil-SMEs għas sistemi ta' pensjoni. Ma nifximx eżattament xirridu najdu meta nagħmlu referenza għal fondi territorjali u dawn kif dawn ħajżidu l-affiljazzjoni tal-ħaddiema jekk forsi tispjegana dan il-punt. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa l-kompromess. He. Kwestjoni ta' pensjonijiet tan-nisa u li forsi dawn mhux adekwati dik ħaġa importanti u hija trattata sew dan il-kompromess issa dwar it-tlet pilastri hemm opinjoni differenti fuq da. Jiena naqbel ma l-opinjonijiet tal-rapporter ġeneralment u l-grupp tiegħi eh, dispost li appoġġa dan l-emendi. Il-kompromess i l-ewwel sentenza ta' titlob li kunem kriteri pozittivi biex jiġi użati biex jgħet jikkalkula l-pensjoniet tan-nisa. Jiena nissuġġerixxi li forsi nistgħu neħu referenza għal positiv, pozittiva. Għax mbagħad il-frażi tajt wara b'ċerta mod maniera tagħti garanzija li jkun hemm indipendenza ekonomika tal-irġiel u n-nisa. Jiena naħseb li eh, eh, kelma pozittiv hija redundanti għax il-frażi li segwi tikkwalifika u naħseb li positive kriterja hija ħaġa eh, sospett nispetta. Nasib li dan hija ħaġa ċara mill-frażi jiena naħseb li għandna neħħu l-kelma pożittiv għax ma tagħtix valur miżjud u tista' toħloq ċerta problemi. Issa, dwar l-età ta' irtirar, jiena naqbel, m'hemmx għalfejn narmonizzawa, naqbel, jiena jena ċetta li tista' tiġi relatata ma' kemm wieħed eh, eh, jikkalkula l ħajjexu n-nies. Issa, hemm mbagħad ikam l-kwestjonijiet tal-emendi tal-ikon u patta stabilità u tkabbir. Kif għalet il-rapporter, il-pensjonijiet u manklużi ma dana kollu huwa diffiċli li wieħed jistabilix eżattament sal punt jew nkella kif. din hija ħaġa li problematika għall-Istati membri. Jekk tħares li paragraf disa per eżempju fuq talikon u għaċar li trid riformi pensjoni jiġu eh, notati fil-valutazzjoni tal-excessive deficit procedure u tbattajt, battajt li dispieċi li ċerta stata membru għamlu referenza għal pensjoniet, reforma eh, ta' pensjoniet li eh, eh, implementaw reċentement biex naqsu il-deficit tal-budget. Jena dibdalament ta' stramba, jena jena minn pajis li fej mekanina l-abda alternativa. Il-patta stabilita u l-IMF għalidna biex nużaw il-rezerva ta' il-fond ta' riserva ta' pensjoni biex nittrattaw insolvu l-problema tal-budget. Nasab li għaw kontradizzjoni għawek. Nasab li mux ħagġa tajba li eh, imma 2-9 u 10 eh, mux ħagġa tajba li kunu fil-rapport inħabba nuqqas ta' ċertezza ta' situazzjoni. Madana kollu, il-grupp ti għaj disposta li taċċattaw. Grazzi. Thank you, Mariam. And uh, it's Thomas. Grazie. Thomas Mann u mbagħad sorori Grazzi ħafna, Signora President. Ix-xogħol ta' dawn l-aħħar eh, ġimgħat diskuss ħafna, mhux biss eh, fost eh, shadow rapporters iżda fost membri oħra wkoll u uħud ġew imsemmija mir-rapporter li kienu tsiba diffiċli diskutu dan Aħna ddiskutejna fit-tul fil-Kumitat eh, tal-Impjigi fl-Ikon ukoll u skont regola 50 aħna provajna naħdmu fl-imkien. U saqsejna jekk l-emendi li aħna ressaqna kienu ser jiġu skonni eh, eh, se nivvotaw fuqhom. Simna xi kompromessi hawnhekk. Ovvjament differenzi li hemm fl-istati membri jridu jiġu aċċettati, però naħseb li l-ħakna konsens tajjeb, livell oli ta' konsens u kellna bosta każijiet fejn aħna analizzajna l-kwistjonijiet u sistemi differenti kollha fl-istati membri differenti li hemm għandhom xi naqdu f'sistema waħda unika Ewropea. Ovvjament, l-imsieba soċjali jridu jitlu wkoll f'dawn id-diskussjonijiet kif qalet s-Sinjura eh, Merkel. Aħna ma rridux li kunem etta unika għal meta jirtiraw il-persuni fl-Ewropa, iżda rridu naħdmu fl-imkien u niddiskutu fl-imkien biex niddeċiedu. Jina għat għandi xi problemi biex nifhem eżattament il-kwistjoni ta' jekk għandix bżonn ta' standards minimi konfromess uh, uh, fejtajt li dawn se jitjibu permett uh, u il-permess ta' cross-border mobility inti ma triċ eh, tidħol fl-alqa tal-istati membri u għallura eh, il-cross-border mobility hija importanti. Iżda fir rigward imbagħad ta' standards minimi u faċli inti tiktbu fir-realtà fid-dokumenti iżda fir-realtà eh, din hija kwistjoni oħra u għatem xi dubi. Nirringrazzjakom ta' dan ix-xogħol kollu hija bażi tajjeb tajba ħafna ta' fuq xi xi naħdmu aħna u għandna wkoll il- il-rapport tal-Own Initiative fuq il-Green eh, Paper u ovvjament il-punti importanti li tress u iżda l-iktar emenda importanti u ser joħorġu l darba jkonna l-White Paper minnaħat tal-Kommissjoni di kwistjoni li jam mm, kwistjoni importanti fl-Istati Membri, kwistjoni taħraq fl-Istati Membri jem madwar 400 emenda u flikon hemm 250 madwar 250 għal dastan hija kwistjoni li l analizzaw sew. U fir-rigward ta' differenzi kollha li hemm jiena grat li n-nies qegħdin jgħidu iva għan nirtiraw l-emendi tagħna li x'inħossu li hemm uh, dak li qed ngħidu aħna se jiġi rifless fir-rapport. U fortunatament ikonna bizziet ħin fuq idejna biex namlu dan kollu. Naf l-assoċjazzjonijiet din jinkwetaw Għaliex e, din hija kwistjoni partikolari ħafna u issa din kwistjoni trid tinżel f'white paper. rridu ngħidu li aħna rridu ninaqdu mal-stakeholders u naraw ser nagħmlu, irid ikun flessibilità, mobilità, eċetera, iżda rridu nieħdu wkoll konsiderazzjoni dak li qed jiġri fl-istati membri min-naħa tal-impjiegi e, ta' min ħaddem u tal-ħaddiema grazzi. Is-sur Orjek jogħġbok. Grazie, President. Jena, nishtiq nibda fejn spiċċa l-Onorevoli Man. Dwar dan l-ewwel dokument aħna għamilna diskussjoni twila ħafna u għamilnu illi aħna kena naħdmu ħafna u ma tantx kena ħin disponibli. U ma intervjenniex fl-ewwel parti tad diskussjoni jiena naqbel mal-fatt li aħna għandna kundizzjonijiet ta' xogħol illi jistgħu jipprojbixxu ċertu affarijiet. Jiena naqbel mal-isforzi ta' rapporter u ħafna mill-proposti kien hemm interess kbir fihom. Fl-aħħar innexxielna nresqu dawn il-testi ta' kompromess li huma validi Ma rridx ngħid li sodisfajna ħtiġiet ta' kulħadd, imma dan jinsab fin-natura tal-kompromess mhux kulħadd jista' jkun kuntent mija fil-mija, imma dan irdu nagħmluh biex inkomplu niddiskutu. Issa nistgħu naslu f'dak il-punt fejn hemm qbil hemm konsens dan qed nef id-diskussjoni mbagħad nistgħu inkomplu anke fiħdan il-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew kollu u fil-Stati membri u naraw fejn naslu. L-aħħar kumment. Jina naħseb illi fil-Partit Popolari Ewropew kif se naraw illum għal nofsinhar hemm appoġġ sieħ U aħna irtirajna il-maġġor parti ta' l-emendi tagħna fl-interess ta' l-emendi tal-kompromess li kien hemm l-aħħar frażi permetti li President naqbel ma l-Onorevoli Harkin. Mhux għax ma naqbilx dwar il-punt numru 9 tal-Kumitat Ekon, anke jekk jiena ma tantx insodisfatt bih. Imma is-sistemi fl-Istati Membri huma differenti immens. Jien ġej minn pajjiż Ungerija fejn aħna kellna naqsu bil-fors il-dejn pubbliku, deficit pubbliku ġejna nġela mill-komunità internazzjonali u issa irdu naqsu biljun u nofs fis-sena minnaħa tal-fondi tal-pensjonijiet biex nużaw dan il-kapital biex inkopru id-deficit tagħna. Il-fondi mbagħad jiġu motija lura lejn fondi integrativi privati tal-SMEs. U għalhekk hemm attività illi qed issir taħt forma ta' riforma biex inżidu l-istabilità ta' pajjiżna. Jiena naħseb illi mhux sew illi nikkundannaw din, din it-tip ta' attività li aħna qegħdin infittxu soluzzjoni. Riforma tal-pensjonijiet hija prekondizzjoni biex aħna nsibu soluzzjoni għal problemi tagħna. U għalhekk jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti, rridu nżommu xi ftit lura. Mhux sew ngħidu illi f'xi pajjiżi ġodda membri qed isiru dawn ir-riformi bla doċ. Għaliex it-traduzzjonijiet huma differenti u għalhekk is-soluzzjonijiet iridu jkunu differenti bħala konsegwenza u għalhekk jiena nappoġġa elementi ta' kompromess u nixtieq nitlob xifti aktar paċenzja, ifmuna xifti aktar. Anke jekk il-problema tal-pensjonijiet tibqa' hemmhekk eh, dwar dan m'hemmx dubju irridu nigarantixxu illi 15-20 sena oħra il-pensjonijiet ikunu siguri għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni. Biex dan nigarantuh irridu nieħdu deċiżjonijiet illum u għalhekk għal darba oħra xtieq nirigrazzja rija l-isforzi tagħha. U jiena sodisfat bil-fatt illi fl-aħħar nistgħu ngħaddu biex nivvutaw ir rapport mbagħad id diskussjoni nkomplu għadejn bija, grazzi. Uh, Maria Cornelsen, Mr. Dayton. Merci. Travail qui n'est Grazie, President. Fil-fat, ma kien jidher diffiċli ser nexxilna nilħu konsens u dan il rapport din hija kwistjoni komplikata. Hemm ehm, modi varji ta' kif inqisuha din differenti bej il-gruppi differenti u kol. U għalda stant nishtiq nir-ringrazzja l-xol eh, ta' rijata kem ħadmet u provat biex eh, tamel il-test finali wieħed konsistenti u li faċli taqraħ. Dini għaxħaġa tajba ħafna, sinjal tajjeb ħafna rigward ta' l-influenza tagħna u l-impatt tagħna fuq xogħol li ser tagħmel il-Kummissjoni. Firgward ta' xogħol tagħna nistgħu niġaħna minna progress kbir u nixtieq insemmi wkoll xi punti oħrajn li nixinna niksbu. Issa huwa ħafna iktar ċar fil-kompromessi aħna qed nenfasizzaw l-importanza tal-ewwel pilastru, ir-rwol fundamentali bħala element ewlieni fis-solidarjetà u wkoll sigurtà tal-finanzjament tal-pensjonijiet. Rigward tat-tieni pilastru, dini hija xi ħaġa li għanqas sinifikanti fl-istati membri individwali u naħseb li aħna nabżon insaħħu ir-rwol tagħha. U dan għandna nagħmluh permezz ta' żewġ naħat tal-industrija li għandhom ikunu eh, l-stakeholders ewlenin hawnhekk. It-tielet pilastru li għandu wkoll jiġi imsemmi u msemmi b'mod differenti li ma jinkludix is-sistema kollha tal-pensjonijiet iżda jinsab fil-kompromess li dawk in-nies li għandhom il-flus jistaw jamlu xi tip ta' top-up fuq il-pensjonijiet tagħhom. Iżidu mal-pensjoni. Ma rridniex inħalluh barra dan il-punt, iżda inkludejnieh, ridna ninkluduh. Xaġoħra dwar il-pilastri. Huwa paragrafu 5. Dan huwa paragrafu daqsxejn partikolari. Dan huwa suġġett kien suġġett uh, importanti f'ħafna diskussjonijiet, f'ħafna laqat. U l-aħħar verżjoni tal-kompromess hija dik li jiena naċċetta. Però xorta waħdem xi ħaġa li nixtieq nżid ma' dan li hija żieda ta' paragrafi li ġejjin minnaħa ta' ikon. Jiena naħseb li kompromess E li għanna palissa u għabizzejiet. U jekk nżidu il-paragrafu ta' ikon, mux serjejn wis u il-test mux se jkun iktar faċli li tifmu. Hemm punti ieħor diffiċli u nistgħu ngħidu li hemm karatteristiċi uniċi li jridu rispettati fl-istati membri differenti. Aħna lkoll naqblu li l-element transkonfinali għandu jiġi imsaħħa iżda m'għandniex niperikolaw dak li diġa ksibna fl-istati membri, f'xi stati membri, hemm attentat biex dawn eh, eh, jiġu armonizzati u jiġu riflessi fil-rapport u fil-kompromess. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-età ta' meta jirtiraw il-persuni. Jiena ma tantx kelli ħeġġa li nżid l-età ta' meta nis jirtiraw. Jiena xtaqt nitkellem iktar. Rrit nżid iktar l-età effettiva u nżid l-età il-iktar snin fuq għadik Iżda naħseb li l-mod ta' kif l-affarijiet ġew abbozzati fil-kompromess kienu fej kien hemm rabta li tneħħiet ġifieri rabta bejn eh, l-età ta' meta persuna tirtira u l-life expectancy din ir-rabta tneħħiet. Jiena naħseb li dan din il-parti ta' test jippermettilna li nibdew diskussjoni. Hemm xi dibattiti li ġabdew f'xi stati membri fuq dan il-punt u dan jippermettilna biex insemmuha u mhux li jkollna din ir-rabta awtomatika li semmejt iktar kmieni, naħseb li dan huwa pass il qudiem dak kollu li xtaqt ngħid dwar il-kontenut tal-emenda ta' kompromess. Kif kont qed ngħid, hemm ħafna emendi li tirriflettu li jgħad varji fih dan il-gruppi politiċi varji iżda minħabba in-natura bilanċata u l-kwalità u l-kompromessi. Id-domanda tiegħi din jekk il-grupp tiegħi jista' jappoġġah jew le. U jien nistgħu nappoġġaw il-kompromess, aħna mhux ser inwarbu l-emendi Għanna mus se nappoġġaw l-emendi, anke l-emendi li għamilna aħna stess li għalkemm nasbu li huma tajbin jistgħu jagħmlu xkil f'dan il-kompromess. Ċaħat għal meta tilħaq kompromess inti qatt ma tikseb dak kollu li xtaqt lebda naħa ma tikseb dak kollu li xtaqet. U għal daqstant nitlob l grupp tiegħi biex ma jappoġġawx l-emendi biex bekk ma jagħmlux sara l kompromess jina koll uh, eh, qed nitħajjar nirtira xi emendi, emendi li jena fassalt waħdi, li prezentajt waħdi, iżda ma nistax nitkellem fissem kollegi oħrajn. L-iktar ħaġa importanti i li l-kompromess ma jiġi perikolat. U hemm ċertu emendi jista' jkunu ma trivjali, iżda dawn m'għandhomx impatt fuq il-kompromess u il-grupp ser ikkompli appoġġom. Dak kollox li ngħid, Signora President. Grazzi, aħna edin tart, tejta il-President, jekk iġobkom kellim li mis zommu fil-qosor, e, Signor Cornelsen u mbagħad wara Signor Figueiredo. Grazzi, jiena għandi rispett kbir għal rapporter, jiena naħseb li għamlet xogħol importanti u tajjeb ħafna b'kompromessi li bosta nies jistgħu jaċċettaw fuq dan is-suġġett ferm diffiċli u xorta għandi xi punti xnajt però. Hemm żewġ punti li huma ta' ħassra jew ikellhom ma daqsxejn ta' paradoss. Is-sussidjarjetà hija enfasizzata. U dan huwa tajjeb jekk l-istati membri jistgħu jagħmlu riforma tas sistemi tal-pensjonijiet tagħhom b'ċertu mod li huma jkunu sostenibbli finanzjarjament u jassiguraw li eh, jipprevjenu il-faqar dawn għandhom ikunu ħilsa Mm, li deċidu ma kif ser jamlu riforma. Dan eh, jitratta kwistjoni ta' pilastri differenti, da kol, japplika u kol għal eh, meta persuna tirtira u l-ettat meta persuna tirtira. Wieħed mill-kompromessi xorta għadu qed jafas għal eh, rabta bejn l-età tal-tirar u l-life expectancy. Jena nasab li Ukoll hemm kwistjoni tal-garanzija soċjali. Mhix diffiċli li tagħmel il-pensjoni um, waħda sostenibbli. L-isfida hija li konna pensjonijiet sostenibbli sew. Fuq dwar li kwesti test qed jiġi msaħaħ xi ftit iżda ma nasibx li huwa biżejjed biex jipproteġi kontra riformi li staw jagħmlu ħsara lill uh, l-adekwatezza f'mod ġenerali aħna nappoġġaw dan ir-rapport u nirringrazzjaw l rjax xogħol tagħha. Grazzi. Grazzi tal-li fil-qosor Nadia Sinjura Figueredo. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ovvjament, f'rapport ta' dan it-tip, il-rapporter għandu xogħol kbir ħafna iktar minn 400 emenda, dan huwa xogħol importanti, zdejk nanalizzaw il-proposta finali li għandna hawnhekk u il-kompromessi. ċertu każijiet huwa vera li il-kompromessi tejbu il-dokument oriġinali u il-grupp tiegħi seta' jaċċetta uħut mill-kompromessi għalkemm għandna xi punti li aħna ma naqblux dwarhom fuq mar-rapporter, hemm mod partikolari tliet punti ewlenin. L-ewwel net l-ewwel pilastru bħala l-element bażiku fi kwalunkwe riforma ta' sigurtà soċjali. Għandna bżonn ta' sistema pubblika li hija bbażata fuq il-prinċipju tas solidarjetà u wkoll tkun ibbażata fuq ħafna nies li qegħdin jaħdmu. Problemi li għanna bħalissa ma marbuta ma ratio li ta' impjiegi hemm partijiet fl-Ewropa fejn hemm qatt ta' 20-40% u f'xi stati membri oħrajn hemm iktar minn 40% u din ser tagħmel ħsara fuq is-sistema tal-pensjonijiet u allura l-ewwel difiża fir-rigward tas-sigurtà soċjali għal insistu fuq l-importanza li nikkreaw iktar xogħlijiet Dan huwa punt importanti ħafna u għanna nenfasizzaw. Lanqas ma rridu uh, rata ta' etta ta' l li tkun l-istess fl-istati membri u lanqas ma jdu jkun hemm eh, rabta awtomatika bejn eh, life expectancy u eh, l-età ta' meta persuni jirritiraw. Fil-Portugal provaw jagħmlu waqdin imma n-nies qegħdin jitilfu ħafna ta' din ir-riforma tal-pensjonijiet u hemm xi nies li jistaw jitilfu madwar 40% tal-benefiċċji li suppost jirċievu U dan huwa eżempju ta' tal-punti ħżiena li se jkunna niffaċċaw jekk eh, nażlu it-triq li qed jissuġġerixxi rapporter. Aħna konna kontrija fil-Portugal u issa kontrija wkoll li din qed tipprova ssir ġewwa l-Ewropa wkoll. Ukoll biex niġġieldu il-faqar wieħed mill-punti ewlenin huwa li ikonna riformi li ser jiggarantixxu ħajja tajba għal dawk in-nies li jirtiraw. Sfortunatament l-istatistiċi juru li f'ħafna stati membri fostom tiegħi ħafna nies li jirtiraw mod partikolari nisa qegħdin jgħixu fil-faqar. Għaliex il-pensjonijiet minimi ma jippermettulhomx li jgħixu b'dinjità. Fil-Portugal il-pensjonijiet minimi fil-fat qed jpoldu eh, il nies taħt il-linja ta' povertà. Huma għandhom tħul inqas mill-minimum wage fil-Portugal din hija ta' 485 eh, fix-xahar. U hemm min jieħu pensjoni ta' madwar 200 euro fix-xahar ukoll. Dan huwa faqar kbir U din hija kwistjoni li miex t tittieħed in konsiderazzjoni bizzejet per mar rapporter u din ferm importanti jekk iridu niġildu l-faqar fl-Ewropa. Dawn huma raġunijiet ewlenin, Sinjura President, għalfejn il-grupp tiegħi mhux ser jirtira l-emendi u għalfejn aħna rridu nenfasizzaw il-mod tagħna kif eh, nanalizzaw din kwestjoni, kif aħna rridu nikkrew xalijiet għaż-żaża mod partikolari u kif qed nippruvaw li jkun hemm ħajja ehm, din jituża għan-nies li jkunu rtiraw. Thank you. Um, I'll be brief. I would like just first of all to say... Uh... Honorable Gerling, jina ser nżon fil-qosor, nishtiq nirringrazzja l-rapporter pal kollegi tiegħi għal mod ta' kif hija trattat dan il-rapport. Għadna ma nistax ngħid sima kif għandu jkun. Jiena nixtieq ngħid il-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa għal qalbna ħafna. Għad-definizzjoni ta' tħul xira huwa xi ħaġa nazzjonali, prerogativa nazzjonali, dan jiddependi fuq il-politika nazzjonali aħna xorta waħda ħdimna bisħi biex noħġu b'kompromessi illi nkunu nistgħu naqblu magħhom. Xtieq insemmi tliet oqsma fejn aħna għadna maħni żguri jekk nappoġġaw xogħol. L-ewwel nett, kompromess i jiena nirringrazzja s-Sinjura Harkin tal-li tkellmet biex inneħħu l-kelma pożittiv għaliex hekk dan nagħmlu aħna nkun nistgħu nappoġġaw. Kompromess jew sodisfatta illi issa qed nikkonsidrawha possibbli li l-Unjoni Ewropea tkun tista' twaqqaf livelli xirqa, livelli minimi. Iżda mbagħad dan jgħid ukoll illi l-kriterja biex jiġu stabiliti livelli minimi fuq livell ta' stat membru irridu jiġu determinati minnaħa tal-kummissjoni. Jiena ma narax raġuni għaliex dan għandu jsir, għaliex għalhekk ma nistax nappoġġa dan. Kompromess V dwar l-iżvilupp ta' indikaturi ġodda forsi jesħaġa minima, imma permess tal-koordinazzjoni bil-miftuħ, aħna binna dwar indikaturi mill-2001 u ma kienx hemm sinjali li dawn mhumiex xir għamem raġuni għaliex għandna nibdlu dawn l-indikaturi. U ma nafx għaliex qed naħdmu lejn dan il-kompromess li jissuġġerixxi biex aħna niżviluppaw indikaturi ġodda u għalhekk dwar dan aħna maħniex kuntenti. Grazzi qabel ma titkellem rapporter ta' ġo Sinjor Rurel, nixtieq nitkellem dwar kompromess E u l-emenda tijaj 2-3-3. Jina naħseb li ħafna persuni huma xi ftit imħawda meta jina. Eh, kienu xifti timħawda imħawda meta jina tkellim dwar l-emenda 2 2-3-3. Jina tkellim dwar l fattibilità ta' din l-età statutorja. Aħna edna illi din l-età tal-pensjonijiet għandha tiġi deċiża fuq livell ta' stat membru hemm min jaħseb li l-età ta' pensjonijiet u l-età tal-tirar hija xi ħaġa simili. Jiena naħseb li mhix l-istess ħaġa. Hemm min għandu kollu dritt li jirtira sakemm ma l-istat membru ma jwaqafx livell sa dak iż-żmien li n-nies huma intitolati tal pensjonijiet tagħhom. U għalhekk irridu niżguraw lekin in-nies irridu jaħdmu iktar ikunu jistgħu jaħdmu għal iktar żmien. Kompromess eh, ma jkoprix l-emenda tiegħi kollha tnejn tlieta tlieta jiena naħseb illi dan huwa pass fid direzzjoni tajba. Kif qal is-Sur Dieden? dan jitkellem dwar illi għanna niftħu id-dibattitu. Jina nista nappoġġa kompromess e. Xi punti oħra li nkunu konxi tagħhom, ħafna tafu illi għall-emendi tal-kon ħafna minnkom tafu illi dawn ġew aċċettati mingħajr vot skont regola 50 għaliex dan għal kumitat assoċjat u għalhekk aħna ma nivvutawx dwar l-emendi tal-kumitat ekon. Naf li ħafna persuni semmewhom. Imbagħad Sal-11 nofs ta' dalodu ser kolkom iċ-ċans biex tirreaġixxu għall aħħar lista tal-votazzjonijiet illi ġiet imqasmilkom dal-ħodu, imqasma lilkom dalodu. Fil-qosor onorevoli Omar Rojten biex tala id-diskussjoni għaliex irridu nistennew ir-rapport ta' sur kofferati għaliex dan huwa rapport li jmiss għandi ħin 10 minuti tajbis. L-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzjakom. Dak li jena rrit kien il-indaħal flessibilità dwar l-età ta' irtirar. Kien lan li kelli bħala membru parlamentari zazuwa fil-parlament olandis jiena rrit li eta età tal-irtirar flessibli, iżda dan għadna malħaqniex. U għalek fl-Ewropa ser naġaw nibdew dan id-debattitu. Grazzi. Ser nitkellem bl-Olandiż. Sunja Görling. Sa Gerling qalet illi jina minix favur. Li l-Europa tiddeċidi xini pensjoni deċenti. Jina ma naqbilx miegħek dwar dan il-punt partikolari. Għaliex? Għaliex jina naħseb li l-imsieħba soċjali l-organizzazzjonijiet tal-pensjonijiet flimkien ma l-istati membri għandhom ċans illi huma irres u indikaturi deċenti, illi jizviluppaw indikaturi deċenti. Jina naqbel illi fuq livell Ewropew wieħed ma jistax jaqbad u jimponi livell deċenti ta' personijiet iżda fuq livell Ewropew. Iżda l-istati membri dan jistaw jiżguraw. Jiena nemmen illi l-ewwel pilastru jrid ikun biżejjed biex ikonna pensjoni deċenti li wieħed jista' jgħix biha. Iżda din mhix ħaġa li jiena nista' nimponija fuq livell Ewropew u għalhekk naħseb li dwar dan il-punt naqblu. Jiena lesta li npoġġi magħkom u narġgħu nanalizzaw dawn il-kompromessi forsi hemm xi punti li mhux mhumiex daqshekk ċari. Is-Sinja Figueiredo. Inti ressaqt il-lista ta' xewqat tiegħek iżda inti ma mlejċ id-dettall hawnhekk biex tiżgura illi jkun hemm pensjoni xirqa għal kulħadd. Inti taf sew bħali illi l-piramida nqalbetta taħt fuq. Inti taħseb l-ewwel pilastru huwa importanti u anke jienek naħseb iżda bħalissa għandna dejjem inqas żgħażagħ li qed iħallsu għall ewwel pilastru u għandna aktar persuni anzjani il qed jgħixu aktar u iż-żgħażagħ qed jidħlu fis-suq tax-xogħol fi stadju aktar tard U għalek dan is setta kondizjonijiet ifisser illi l-ewwel pilastru qed jitpoġġa taħt pressjoni. Taġobna jew led il-biċċa tax-xogħol u din il-piramida inqalbet u inti m'għandix tagħtina proposti biex tgħinha biex dan nindirizzawh. U għalek tajjeb u jisqil nħarġu b'ħafna motos, b'ħafna slogans, iżda irridu naħdmu dwar dawn il-kompromessi flimkien. Ma naħsibx huwa ġuż dak li inti qed tgħid. Jiena lesta li naħdem miegħek għaliex qed nitkellmu dwar ġejjieni tal-pensjonanti, mhux issa biss imma anke fil-ġejjieni u jien nixtieq li inti taħdem miegħi dwar dan l-istess problema għandi fir-rabta ta' Sinjura Cornelison. Inti qed titkellem dwar is-sussidjarjetà fejna in-nuqqas ta' sussidjarjetà dwar l-età hemm punt illi jitħalla fidej l-istati membri, un-bad dwar l-età irrid ikun hemm u diskussjonijiet mal-imsieħba soċjali. Irridu naraw kull pajjiż individwali biex naraw jekk hux meħtieġ illi nollu nżidu l-età tal-irtirar. Per eżempju, kieku jien nejx fil-Bulgarija u l-età tal-irtirar tiegħi statutorja hija dik ta' 65 imma l-istennija tal-ħajja kemm jiena ser ngħix hija 68. Jiena ma rridx illi eh, tiżdied l-età tal-irtirar. U jiena lesta li naġa indirizza naġa indirizza din flimkien miegħek Marja. Iżda għandi problema fil-rigward tal-fatt li l-organizzazzjoni soċjali qegħdin jitħallew barra Jekk hemm xi ħadd illi jrid dawn il-garanziji soċjali f'dan il-kumitat, jiena ippruvajt, ippruvajt ninkludihom il-ħin kollu u għalhekk ta' kull tannix b'dan. Grazzi li Sur Darden jiena nifhem illi l-kwistjoni tal-età hija diffiċli għalik u għalhekk jiena ippruvajt inkun flessibbli kemm jista' jkun biex nipprova ndaħħal il tħassib liberali u kol u l-PPE biex kullħat ikun jista' jiġbet l-istess ħaber jina provajt nilħaq kompromess u jina nifhem li inti qed tiddefendi din l-idea qed tipprova tiddefendiha imma kieku ma jkollniex dan il-kompromess ikonna problema u jina ma rridix din il-problema jina mitlalmu tiegħi biex nevita. U għalhekk jiena provajt nagħmel dak li nista biex nikkuntentakom. President, dwar l-età u l-età effettiva ta' Tiran naħseb li dan koprejtu jekk naraw l-ewwel pilastru. Jina ma kellix nikteb ħafna dwar dan il-punt partikolari għal sider illi aħna naqblu dwar l-importanza tal-ewwel pilastru. U nittamaw illi dan jider rifless fit-test ukoll. President, dwar paragrafu numru 5. U din kienet problema li kellu l-onorevoli Ori. L-istati membri jridu jiġu premjati dawk l-istati membri illi qed jagħmlu xi ħaġa biex jiżguraw illi jiġu mwarba il-flejjes biex il-pensjonijiet tal-ġejjin jibqgħu pensjonijiet sostenibbli għalhekk irid ikun hemm kumpens pożittiv għal dan u naħseb li aħna naqblu dwar dan. Il-problema hawnhekk hija illi inti qed tgħid li fil-patta stabilita u ta' tkabbir aħna ma rridux illi ikunem xi diskussjoni marbuta ma' dan. Il-Kumitat Ekon jemmen illi ek illi jiġri. U għalhekk jiena għandi problema. Jekk naqra tnejn, disa u 10 qegħdin naraw illi hemm xogħol doppju. U dan mhux il-mod kif aħna kon qegħdin naħdmu hawnhekk fiħdan il-Kumitat tal impiegi jina nemmen li il-ħamsa hija biżejjed sa fejn jirrigwardani. Iżda jista' jkun li rridu nitkellmu mal-Kumitat Ekon dwar dak illi huma jixtiequ jaraw hawnhekk. Dan għaliex Ekon mhux dejjem kien konsistenti hawnhekk dwar il-punt ta' ċaba eri. U għandu raġun meta jgħid illi l-unkeri qatt ma kellha t-tieni pilastru. Jena, jidilli illi bosta stati membri ġodda qatt ma kellhom dan it tini pilastru lanqas. U għalhekk flimqa dan insabu bħalissa permess tal-Fond Monetarju l-Kummissjoni Ewropea l-Istati membri ednilom il intom tridu twarbu il-flejjes għal pensjonijiet tagħkom. L-Istati membri hekk għamlu. U għalhekk huma għandhom dak l-ekim sejjaħ eh, tieni pilastru illi huwa kopert mill-istat u anke l-parti tal-pensjonijiet tas xogħol huwa koperta minnu. U għalhekk it-tieni pilastru qatt ma sar it pilastru huwa kostruzzjoni ta' wieħed A wieħed B. X'għamlet l-Ungerija? L-Ungerija ħadet il-flus illi kien flek imsaħ tini pilastru u ma konfiskaw dawn il-flejes u huma tefawhom fit-tieni pilastru, fl-ewwel pilastru skużawni. U dan ifisser skont ma qatli l-Kummissjoni illi huma ser jibbenefikaw għal sena sieħa minn din l-azzjoni. U għalhekk, President, għandna problema hawnhekk u din irridu nindirizzawha. Spiċċanna l-ħin tajt il-President għadġel kemm jista' jkun. Iva, grazzi għalik Honorable kien il-kriterji pozittivi ta' fil-li sebta diffiċli x-lingwa ser nużawnek, jek xaħat jista' joħroġ b'lingwa ċaħjar, Naħseb illi kulħadd qed prova jfittxu dan il-lingwaġġ. Għalhekk grazzi tal-appoġġ tiegħek. Dwar paragrafu d-dissa nata ekon jiena naqbel miegħek. Forsi rridu npoġġu flimkien u naraw kif nistgħu noħorġu minna din. Dwar l-SMEs forsi rridu font ta' pensjoni orizzontali wieħed illi jiġi mwaqqaf Imma mbagħad għandna il-kumpaniji żgħar u ta' daqs medju illi forsi jistgħu jagħmlu fond ta' pensjoni bażat mod territorjali, ma nafx spjegajtx eh, l-ħaġa sewa hawnhekk forsi tistgħu issibu lingwaġġ aħjar. Għalhekk grazzi l kulħadd grazzi tal-appoġġ tagħkom, irridu naraw li konna konsistenza hawnhekk Uridu konsistenza minna ħata ekon ukoll. Se ngħaddu rapport ta' sur kofferati dwar is-sitwazzjoni attwali u sinerġiji futuri għall effettività akbar bejn il-Fond Ewropew ta' Zvilupp Reġjonali u fondi strutturali oħra. Grazzi, President. Jiena l-ewwel neċtaqt nirringrazzja il-Shadow rapporters u il-kollegi illi u si emendi għaliex huma kienu disponibbli biex iffiċċu soluzzjonijiet ta' kompromess effettivi. Jiena naħseb illi il-ħidma li għamilna flimkien hija ħidma illi tista' twassal għal konklużjoni komuni. Lan kien dak li tafu, għaliex diġà tkellimna qabel dwaru, li nikkonfermaw l-użu tal-fondi strutturali nipruvaw natuhom viżibilità li kull wieħed minnhom regolamenti adegwati, speċifiċi, b'riżorsi immirati u fl-istess waqt nisprunaw riflessjoni illi tista' ssir ukoll riformi ta' dawn għal-ġejjeni. Jidilli illi din il-ħidma din l-organizzazzjoni tal-ħidma eh, kienet waħda komuni u l-kompromessi konfermawhom. Il-punt li ħoloq l-iktar kontroversja iżda b'xorti tajba ma jpoġġix f'diskussjoni friskju il-mod ġenerali ta' kif aħna ħdimna huwa dwar il-ġejjieni tal-Fond Soċjali Ewropew. Għaliex, għaliex minna ħana din l-ipotezi fih dan il-kompromess illi qed jiġi mressa illi nistaqsu li l-Kummissjoni għal zieda tal-Fond Soċjali għasnin li ġejjin. Iżda minna l-oħra, din l-ipotesi ta' zieda qed tiġi meqjusa bħala waħda mhix prattika li ma tistax titwettaq u jista' jkun illi tikkontradiċċi il-bqija tal-fondi jidir li dan huwa l-unika element ta' kontroversja illi fadlinna wara l-diskussjoni li aħna kellna. Naħseb illi jekk aħna irridu illi konna, irridu li konna tkabbir għal 2020 illi fost il-plas ewlenin tiegħu ikollu iż-żieda tal-impjigi l-iktar il-kwalità tal-impjigi u kol tad-dimensjoni. tal impjiegi u kol tad dimensjoni tal tad dimensjoni U għalek, mis ħaġa ta' baraminaw illi nejdu li jirrit jizdiet il-fond soċjali illi għandu dan l-an. Ma jedellix illi huwa xi punt illi jista' jxekkel is-sitwazzjoni attwali tkun xi tkun il-konklużjoni li fl-aħħar naslu għaliha. Jiena naħseb illi l-Kummissjoni nistgħu ngħaddula na il-Komissjoni tagħti l-evalwazzjoni aħħarija tagħha nistgħu naddula dokument test illi jqassar mod ġenerali, mod mifrux l-opinjoni ta' dan il-Kumitat illi għandu għal qalbu il-suġġett tal-impjiegi għaliex huwa indirizzhom fil-partikolaritajiet kollha tiegħu. U għalhekk narġa' nirringrazzja lil Shadows għal kontribut tagħhom jidirli illi il-ħidma li għamilna kienet ħidma effettiva u li ser twassal biex aktar tard narġaw nitrattaw dan is-suġġett u nkunu naqblu aktar dwaru. Illi ma kienet xi ħaġa ovvja din il-konverġenza li kellna imma hija xi ħaġa illi llum ta' bilħaq qed napprezzawha, grazzi. Thank you. And uh, Nadi Harsh, please. Grazzi ħafna Nadi Harsh. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, Grazie, Herr President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni li u tagħna, jiena naħseb li dan dan huwa kompromess tajjeb li għandna qudiemna hemm diversi emendi. <clears throat> Eh, inkluż f'dan il-kompromess allura naħseb li qed nimxu lejn it-triq tajba. Madana kollu jiena naħseb <clears throat> li għanna volontà ċara li nħolqu nħolqu struttura eh, bazata fuq il-rendiment. Tant hemm pekuljaritajiet l-aspett li naħseb li hemm bżonn li wieħed juri ċerta flessibilità, speċjalment dak li ġi atteċċat eh, aħna ranna bżon nħarsu lej l-assoċjazzjonijiet eh, fil-post biex nifaċilitaw il-possibilità li huma jkollhom aċċess għal fondi u mhux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 Anke jien, daw l-qabel kollox, nixtieq nirringrazzja l-rapporter. Anke ta' tfassil tal-emendi ta' kompromess u tal-ħidma illi kien hemm biex dan isir. Jiena naqbel mal onervali Hirsch dwar il-fatt illi għandna qudiemna ħidma importanti immens jina naħseb illi l-umar nofsinar meta nivvutaw il-Kumitat tal-Parlament ser jappoġġa u ser ikun hemm maġġoranza sħiħa dwar l-elementi ta' kompromess. Infatti, f'din opinjoni irnexxinna nsibu soluzzjonijiet xirqa, iżda. Jiena nixtieq nitkellem dwar kwistjoni li tkellem dwar onorevoli kofferati. Jista' jkun illi fil-ħin li fadlinna biex nivvotaw illum wara nofsinhar il-gruppi politiċi kunu jistgħu jirreflettu xi ftit aktar dwar din il-kwistjoni l-emenda ta' kompromess f. L-iktar dwar dik il-parti fejn nitkellmu bonesta kbira dwar il-Fond Soċjali Ewropew, l-iktar dwar iż-żieda tal-finanzi tiegħu, tal-kapaċità finanzjarja tiegħu. Jiena f'dan il-punt qed nara żewġ problemi l-ewwel nett. Il-kwistjoni mhix waħda ta' sustanza imma waħda formali biex ngħidu hekk jidher biċ-ċar illi qed nibdew mill-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 u qed ngħidu li jista' jkun hemm xi konsegwenzi minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja u għalhekk l-ewwel priorità tagħna hija l-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol tal-impjiegi. Is-suq tax-xogħol għalhekk irid jara illi x-xejrid tiegħu jinbidlu, irid iżid l-impjiegi l-postijiet tax-xogħol u mhux inaqqashom u dan huwa punt illi mhux marbut biss dwar l-FSE, l fond Soċjali Ewropew. Jekk ikun possibbli nkun nistgħu ngħidu illi l-finanzi kollha tal-fondi strutturali kollha jridu jiżdiedu biex nibdlu x-xejriet tas-suq tax-xogħol. Dan huwa l-ewwel punt. It-tieni punt huwa punt illi u appunt id delikat. Irridu nindirzaw l-kwistjoni tal-effettività tal-miżuri ta' taħriġ professjonali tal-kwalifikazzjonijiet. Ġifiri, it-naqis tal-rata ta' żball. Jiena naqbel dwar dan il-punt u naqbel ukoll dwar l-appoġġ għall-emenda ta' kompromess f. Jiena xtaqt nagħmel dawn il-kummenti forsi fil-ħin li fadal biex eh, nivvota kemm nivvotaw il-lejla nkunu nistgħu insibu lil pożizzjoni komuni. Grazzi. Sur Costa, l-Onorevole Costa. Jina, naqbel mal-pożizzjoni tal-Onorevoli Kofferati naħseb li din hija xaġa importanti għaliex din is-sena hija sena fejn se nibdew riflessjoni tal-Komissjoni Ewropea u l-dibattitu mal-Parlament Ewropew dwar l-pjanar il-ġdid jina xtaqt nitkellem dwar is-sitwazzjoni problematika illi hemm bħalissa dwar il-Fond Soċjali Ewropew u l-użu tiegħu f'ċertu pajjiżi, inkluż il-pajjiż tiegħi l-Italja. Żewġ kwistjonijiet l-ewwel nett. Il-kriżi attwali u l-problem finanzjari ta' ħafna stati membri ifisser illi f'ħafna pajjiżi ħafna programmi ta' fond soċjali, per eżempju fuq livell reġjonali jew ta' provinċja, għadhom ma twettqux, għadhom ma ġewx pjanati u lanqas eh, tkun hemm tħeġġiġ għall pjanar tagħhom. Minħabba illi l-istati membri u ir-reġuni fejn jingħata l-mandat l-reġuni bħal ċertu pajjiżi Ewropej m'għandhomx biżejjed riżorsi biex jagħmlu kofinanzjament statali u reġjonali u dan qed iwaqqaf qed ixekkel l-użu tal-fond soċjali. U għalhekk ikun hemm nuqqas ta' impenn b'mod awtomatiku. Dan qed jiġri f'ħafna pajjiżi U forsi wasal iż-żmien, forsi fil-Kumitat Emp jew skont il-programm ta' ħidma tagħna irridu nagħmlu seduta ta' smieħ minnaħa tal-Direttorat Reġ biex naraw fejn ninsabu dan il-punt ta' konklużjoni illi ser jispiċċa fl-2013 tal-ippjanar tal-2007-2013 fir rigward tal-użu jidher li emenda dwar dan ukoll. It-tieni ħaġa, bħalissa f'ħafna pajjiżi ingħatat il-permess biex imma dan twassal għal ċertu problemi l-possibilità li wieħed juża l-fond soċjali għal forum ta' intervent meta ikun hemm fir-rigward tal-emerġenza tal-impjiegi fir-rigward tal-kwistjoni biex tinħalaq forma ta' safety net soċjali mm, kif ikun hemm kif ukoll ikun hemm politika ta' intervent biex wieħed jaġa jiġi imħarrat imħarreġ Iżda, dan jista' iwassal biex il-fond soċjali tinbidel, jinbidel l-antijaw għal taħriġ mill-ġdid u jiġi użat biex e, imantni dak li jkun fil tal-krizi. Dan qed jiġi użat fil tal-krizi attwali u għalek qed nħolok problemi fil-ġestjoni tiegħu kol fid-dewmien ta' twettiq tal-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew. Dan huwa suġġett li xtaqt nitkellem dwaru u forsi nistgħu inkomplu niddiskutuh fil dan il-komitat u forsi nistgħu wkoll nitkellmu mal-kumitat reġo. Grazzi ħafna. Issa l-onorevole Kuvrati biex jagħmel riassunt. Eh, <clears throat> sarò brevissimo. Sera son fil-qasir. Jidher biċċar illi l-ħin li fadal biex aħna nivutaw il għal nofsinhar nistgħu nużaw biex nippruvaw inżidu il-qbil il-konsens fir-rigward ta' din il-ħidma illi ġiet imresqa u fir-rigward tal-kompromessi illi għandna qudiemna dwar id-dimensjoni tal-fondi tal-finanzi. Jiena ma nemmenx dik l-ipotezi li tgħid illi iżjeda tal-fond soċjali irrid isir għaskapitu tal-fondi l-oħra dan ikun żbal gravi. Gravi ħafna. Jiena naħseb illi huwa meħtieġ u importanti illi l-fondi strutturali kollha kemm huma jiżdiedu. U din iż-żieda tkun l-aktar fil-fond soċjali għax huwa dak illi għandu lan illi jindirizza il suġġett tal impjiegi tal-postijiet tax-xogħol. Jiena nifhem it-ħassib tal-kollegi popolari, imma nixtieq inserħilhom moħħhom. Jekk huwa meħtieġ illi nirfinaw xi ftit it-test nistgħu nagħmluh iżda ħadd hawnhekk fostna ma ħaseb illi l-attenzjoni l-fond soċjali titissir għaskapitu tal-fondi l-oħra. Ikun pro, eh, toħloqna problema jekk din issir. U għalek, fċertu pajizi inklus tijaj, hemm problemi mhux biss dawk dwar dawk li kelmet dwarom, l-Nervil Costa. Imma hemm ukoll djufija flutu tal-Fond Soċjali mhux biss għal li jiġu għal għall anijiet aħħarin tiegħu imma bħala sostitut tal-safety net soċjali Il-problema l-iktar diffiċli għadik ta' taħriġ. Huwa għamennu li meta persuna titlef il-post ta' xogħol tagħha, huwa importanti li naġaw indaħluha fil-suq ta' xogħol u nħarġuha. U għalhekk jista' jintervjeni il-fond soċjali. Iżda dak li qed jiġri u mhuwiex aċċettabbli bl-ebda mod huwa illi spiss it-taħriġ ma jkunx taħriġ reali imma taħt it-titlu ta' taħriġ ta fir-realtà ikun tkun hemm bija attività mhux ta' aġġornament tal-professjonalità tal-persuna imma mod kif inti ittihom il-flus, ittihom xi tip ta' tħul. Rispett kollu tal-persuni li ġew mil quta minn dan. Jina naħseb illi azzjonijiet bħal dawn ma rridux nikoraġuhom. U rridu niskoraġuhom fejn aħna nitkellmu dwar l-elementi ta' twettiq tal-fond soċjali dan naf li jeżisti naħseb irdu nindirizzawh. Umbagħad meta nikdbu ir-regolament ikun f'waqtu illi ikonna f'moħna illi wara dawn il-kliem jistaw jinħbew affarijiet differenti għaliex mhux kull ma jlaqgħu deb. Thank you very much and the voters. Grazzi ħafna, il-votazzjoni ssir wara f'senar. Grazzi, Sur Koferati. Naddu sal punt limis eh, sena Ewropea għatti xie ħattif u rapporter huwa Martin Kastler. Grazie ħafna, signora President, kollegi. il komissjoni e, e- proponet li l-2012 tkun s-sena Ewropea għatti xie ħattif l-għan huwa li wieħed jiffoka l-attenzjoni tal-pubbliku fuq dan suġġett importanti, aspett li huwa ħafna drabi mhux moti l-importanza li għandu fis-soċjetajiet tagħna. Aħna għandna bżonn nħarsu li l-kondizzjonijiet li ħajaddu minnhom iżjed u iżjed nies li qed jixieħu fl-Ewropa. sena Ewropea għandha l-intenzjoni li li tagħmel il-pubbliku jkun iżid kuxjenti dwar eh, konxu dwar il-tixjieħ tal-nies, il-sfidi li għandhom u l-opportunitajiet li għandhom qudiemhom. Qed nitkellmu dwar dawk li għandhom fuq mill-55 sena essenzjalment. Qed nitkellmu qed nħarsu wkoll lejn diversi eh, dibattiti li qed isiru għawek l-idea huwa li l-ġenerazzjonijiet jingħaqdu f'ħafna aspetti tax-xogħol Jena nħoss li apparti mill-ġenerazzjoni tal-fidda biex ngħidlu hekk, dawk li qegħdin jixiħu fuq naħa eh, u dibattitu li tikonna fuq il-suq tal-xol għanna ninvolvu l-żazax u koll. Aħna għanna noħol u pont ta' solidarita bej il-ġenerazzjonijiet. dibattitu fil-Kumitat u ma' rappresentanti oħra u msiħba soċjali eh, eh, indikaw eh, kustjonijiet simili l-tixi ħattif hija ħaġa ta' interess għal min ħaddem u għal min jaħdem ukoll. E u naħseb il-forma li s avanzaw navanzaw għal naħdu approċ li involvi diversi ġenerazzjonijiet interġenerazzjonali. Jiena naħseb li l-proposta prezenti tal-Kommissjoni tħares wisq lej l-aspett tas-suq tal-xogħol u ma unħoss li mhumiex għandu ikun ku approċċ. Fl-opinjoni tiegħi aħna jkollna aħna jkollna attitudni jew approċċ iżjed holistiku eh, li jinvolvi l-ġenerazzjonijiet kollha biex ninvolvu l izzaza speċjalment din is-sena attiva, din is-sena għal tixi attiva għal 2012. Aħna narfu dak li t-sir minn dawk li huma impenjati fil-volontarjat, speċjalment fil-dawk eh, jgħatmu mal xjuħ eh, u l-funzjonijiet ukoll li għandhom xerta xjuħ fis fil-familji tagħhom u fis-soċjetà ġenerali. Għandna bżonn niddeċidu koll kif aħna nistgħu nagħtu appoġġ sura ta' nies u faċilitajiet lil dawk li għandhom diżabilità. Għalhekk, il-proposta tiegħi li imbidlu forsi it-titlu xi ftit u ma nitkellmux dwar tixjih attiv iżda wkoll dwar kultura ta' tixjih attiv jew xi hija attiva. Eh, nitkellmu dwar mentalità li meta wieħed jixjih ikomplu attiv eh, wara li kun tem il-ħajja ta' xogħol tiegħu hemm aspetti oħra li wieħed għandu jikkonsidra hija xi ħaġa li aħna għandna bżonn nittrattaw illum xi ħaġa li ġiet eh, trattata mill-kumitati l-oħra wkoll. Is-sena Ewropea għandha bżonn li kollha budget. Għandna bżonn budget line. Jiena qed nissuġġerixxi 6 miljun euro. Kumitat qalet 8 miljuni jiena naħseb li il-budget għandu jkun eh, fil-proposta nifisa u l-forma li tal-budget hija ħaġa li qatt tiġi trattata, ma jiena nitlob lil kulħadd li jagħmel kull ma jista' biex jkun hemm approċċ kostruttiv bejn it-tliet istituzzjonijiet biex inkunu nistgħu naqblu fuq iċ-ċifra. Nispera eh, nitkellem fisem il-maġġoranza jekk mhux kulħadd jekk ngħidu li din hija ħaġa li għandna eh, nibdew immedjatament għax eh, l-2012 hija minna 11 il-xar. Għarru niżguraw li tkun sena li t-tattira zi attenzjoni fuq il-kwestjoni ta' eh, tixieħ attiv għanna bżon inħaffu l-pass. Punt ieħor eh, il-prinċipju ta' sussidjarità li huwa magħrufa għek. fil-proposta tal-Kommissjona fil-rapport, la bozz tal-rapport tiegħi najdu li dinja ħaġa li dinja ħatkun sena li ħatkun sena biex iżid il-kuxjenza tal-pubbliku mhux ħatwassal għal leġiżlazzjoni eh, kuxjenza dwar din l aspetta la jena nispera li konna skambju ta' opinjoniet fil-komitatu nirringrazzja l-dibattiti ġa informali li kena mal-Kommissjoni u mal-Konsil u nistenna bil-ħerqa e, kooperazzjoni bejn id ringrazzja s-segretarjat u koll u nishtiq nissuġġerixxi li l-shadow rapporters li aħna navanzaw fin-negozjati tagħna b'ċerta e, għaġla wara din id-dibattitu biex inkunu nistgħu e, nħarsu kif aħna ħan infokaw is-sena Ewropea għal tixjih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 Il-Kunsill eh, wasal għal eh, opinjoni fuq il-rapport Kastler. Kastler. u l-Kunsill verament kontent li l-Kommissjoni għamlet proposta s-sena li għaddiet li l-2012 jiġi maruf bħala s-sena Ewropea għat-tixieħ Fis-6 ta' Deċembru tal-2010 l-Kunsill ġa wasla tal-opinjoni fuq din it-test. U bħala mira il-Kunsill xtaq li din tiġi adottata fl-ewwel qari fil-Parlament. Allora nisem nitkellem fizem il-Kunsill u ngħid li aħna kuntenti ħafna nraħdmu flimkien ma' Sur Kastler fuq din l-lan eh, komuni li għanna. Il-Kunsil ġa kellu dibattitu l-ewwel ronda ta' dibattitu fuq dan il rapport u tħoss dan rapport huwa bażi tajba għal żviluppi oħra dan il-kamp. diversi mistoqsijiet eh, li għadhom fiftit jew miftuħin li għandna bżonn nittrattaw aħjar u nħossu li l-Kommissjoni Kunsil u Parlament jista' jaslu għal ftehim u għal darbohra eh, mistoqsijiet li huma pendenti huma t-titlu tas-sena u l-budget. Nixtieq ngħid li l-Kunsill jampenjat u appenjat li kunem ftehim kemm jista' jkun malajba l-Kummissjoni, Kunsill u Parlament. B'din il-maniera l-istati membri kun jistaw javanzaw pass maċlel u jibdew l-arranġamenti tagħhom. Grazzi. Dol sur Rafi Jakob sem il-Kommissjoni. Grazzi ħafna President. Grazzi wkoll ir-rapportel u membri oħra tal-Parlament li eh, tal-appoġġ li huma qed juru din il-proposta għal sena Ewropea għal xi ħattif. Dak li huwa importanti mill-lazz tal-Kommissjoni huwa li aħna eh, ikonna poċ, twerija ta' poċ eh, ta' malaj biex eh, nibatu dal-messagġ li l-partit interessati biex jibdew jippreparaw inizjattivi u nizguraw l sena Ewropea ikolla kull suċċess. Aħna nibżaw forsi li kunim naqra problema bejn il-Parlament u l-Konsil fuq il-budget titlu ma nasibx eh, lissa ma nasibx għanna problema, nasib li l-budget li ħajkun xizjed problema. In dispost naċċetta li għanna bżon nuru l-impen tal-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea anke fis-sens finanzjarju. U kif kont eh, kelli l-opportunità ġiġila najt l-din il-komitat, aħna għanna risorsi, specialment mill-budget tal-2011, u dak huwa budget importanti ħafna għax dak il-flus impenjati mill-2011 ħajatu riżultat matul is-sena eh, Ewropea. Budget addizzjonali mill-2012 ma tagħmel forsi differenza meta wieħed iżomm f'moħħu iż-żmien li normalment għandna bżonn biex inwaslu l-flus għand il-beneficjarju u li dawn jiġu użati għal inizjattivi konkreti. Issa, meta wieħed iżon f'moħħu il-bżonn u x-xewqa tal-Parlament li juru li r-risorsi huma disponibbli għas sena Ewropea forsi l-aħjar forma biex li nkun nistgħu navanzaw huwa li mhux ikonna artiklu li jirrikjedi budget line ġdid għal din is-sena Ewropea imma ikonna premessa li tajt dak li l-Kommissjoni ġiġa rriservat għal sena Ewropea. Aħna għanna madwar forsi xi 4 miljuni u xaħġa ħaġa euro disponibbli minn budget line li jeżistiġa li aħna tlabna li jiġi mizjut għall-2011 u qed nitolbu dan ukoll għall-2012 biex ikonna dal-ammont disponibbli. Dak huwa mhuwiex wisq imbiet mill-ammont li ġi propost mill-rapporter. Alla l-ovarja huwa xi ftit inqas minn dak il-Komitat Reġi għed titlob. Nispera li l-premessa aħna nistgħu nagħmlu nippreparaw l-abbozz hija forma biex nsibu soluzzjoni u ma jkun ma nibblukkawx eh, situazzjoni sitwazzjoni bil u l Grazie Grazzi ħafna. kan Kasten l ewel Madam Chair. Grazie ħafna, Signora President, Presidenza Ungheriża, Commissione Europea onorevoli kollegi. Jien nixtieq nifraħ l rapporter ma fl-istess ħin għandna diversi kummenti li nixtieq ninformakom dwarhom fisem għalde. Il-proposta inizjali kienet ibbażata wis fuq li eh, eh, nżidu l-attività ekonomika fexuħija aħna għalina eh, xuħija attiva zjed minn hekk ħadna gost il-rapporter għamil referenza għal ħajta tal-familja u eh, li l-anzjani għandhom ruol biex rabbu tfal u hekk li ħaġa eh, jappoċċaw dawn l-idejat. Imma ma dan konxu li hemm tlet element tal-ħajja wara ċerta età prempju l-attività soċjali li jaqgħu taħt il-ħajja tal-familja u laqqas ma jwaslu għal gwadan u ma huwa element importanti biex ikonna xuħija attiv u f'saħħa partiċipazzjoni fil-ħajja kulturali, volontarjat, sports, edukazzjoni, per eżempju, eh, l-universitajiet ta' eh, terza ta' huma aspetti importanti tal-ħajja ta' ċittadini anzjani u jagħmlu kontributi s-soċjetà b'forma diretta jew indiretta. ċittadini anzjani jistgħu jgħinu l-ħadd ieħor bil-arfin tagħhom u l-esperjenza tagħhom ma jgħinu li ilhom infushom ukoll billi jibqgħu indipendenti b'saħħithom u attivi soċjalment kemm jista' kemm jistgħu Waħda mill-messagġi eh, tal-sena eh, ta' tifiħattif huwa li popolazzjoni li bla ġustizja tider bħala peace fuq is-soċjetà tista' infatti tagħmel kontribut billi żomm eh, li l-anfusa f'saħħitha mentalment u fiżikament ħafna drabu nitkellmu wkoll dwar is-solidarità bejn ġenerazzjonijiet. Imma aħna m'għandniex ninsew li fil-letajiet li aħna nikkonsidraw bħala l-anzjani dawk li jew dawk li qed jixxieħu għandna nies li huma attivi eh, eh, u nies li huma b'saħħithom iżjed jew inqas. Allura solidarità bej ġenerazzjoni hija importanti billi wieħed jibqa' attiv il-volontarjat eh, eh, eh, xjuħ jistaw jizguraw li oħrajn ikollhom konnessjoni soċjali u livell ta' xejn ikbar minn dak li għati l-istat. Huwa dwar inklużjoni soċjali u l-soċjetà tħoss iżed faċli tinkludi dawk l-individwi attivi. U l-aħħar punt huwa aħna nitkellmu dwar l-idea tas-sena, ma l-għalde mhux risposta li ta' mhux risposta tappoġġa l-titlu tal- eh, il-sena eh, il-sena eh, Ewropea għal-tixieħ attiva u solidarieta ġenerazzjonali u bizzejt għalina. Issa naddu l-onorevoli Xoprena kumbat l-onorevoli Kosta. Grazzi ħafna, President. Ewwel qabel kollox jien nixtieq nirringrazzja l-rapporter Martin Kastler għax naħseb li hu għamel biċċa xogħol verament tajba li qed tkun bażi tajba għal dibattitu tagħna fil-ġejjieni u jiena naħseb jiena prinċipju nappoġġah. Nixtieq nisħaq fuq diversi punti m'għandniex ninsew li l-xuħija mhux ħaġa li taffettwa biss lill-anzjani, ma l-soċjetà kollha għandha konsekwenzi għaż u ukoll. għazzaza, specialment eh, eh, eh, xuħi ħatkun prezenti ħatkun iżjed diffiċi minn dak li huma anzjani issa. Nappoġġaw l-ġenerazzjoni anzjana fis-suq tax-xogħol, ma m'għandniex nobbligawhom ma nagħmlu kull ma nistgħu biex intejbu l-possibbiltajiet ta' impjiegi għal din il-ġenerazzjoni u fl-istess ħin ikollha trendi Jena ma nixtieq nisimplifikaw is imma nħoss li l-xogħol eh, għandu jirendi xi ħaġa. Dak li għandna nippruvaw nagħmlu huwa noħolqu flessibilità fis-suq tax-xogħol bħalma pereżempju eh, kontratti ta' żmien qasir jew eh, żmien parzjali biex kulħadd jkun jista' jasel kif jaħdem. Aspett importanti ieħor huwa l-periklu li wieħed jiġi esklus dovut għal għannuqqas ta' informazzjoni u dak li rridu namlu u għan provdu informazzjoni u teknoloġiji ta' komunikazzjoni u informazzjoni u għom access, eh, natu access lil dawn lil dawk li huma anzjani li forsi mandom xerta informazzjoni li tiffaċilita l-om eh, ħajja attiva fis soċjetà Nappoġġaw kol il kommenti sar dwar il-konnessjonijiet li hemm bejn ġenerazzjonijiet bej, bej is-sena ta' ta' t-xieħ attiv u miżuri oħra li jeżistu fl-Unjoni Ewropea u fl Membri. Nħoss li dan l-aspett tal- eh, ta' xjuħija li kapaċi għandu impatt importanti ħafna Eh, fuq il-ħajja tagħna għandu jiġi akkumpanjat bid-dialogu interġenerazzjonali u fil-programmi u attivi kol u attivitajiet kollha li nagħmlu f'Unjoni Ewropea. Aħna għandna wkoll nippromuovu s-saħħa u l-aċċess għal trattament eh, għal-dinija kondizjoni eh, essenzjali għal xuħija b'dinjita. A potrzebujemy wtedy takie rozwijać Nirrealizzaw u koll li nix ikunu independent, ma nistax ikunu indipendenti sal tmiem il ħajatana allora allura naċċettaw li għandna u servizzi soċjali li appoġġaw u jakkompanjaw. Grazzi. By uh, Jan Kozlowski, uh, Silvia Costa. Sì, ringrazio il Iva grazzi, xin ringrazzi l-apporti. Jena naqsam jew ħafna mill-affarijiet li huwa saħaq dwarhom. Jena naħseb illi l-aħjar titlu ikun it-tixjiħattif u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Naħseb illi din taqqat żewġ għanijiet ta' din is-sena u jiena wkoll naqsam il-kumenti illi kien hemm illi dan merċi kollu lam biss illi jżomm aktar attivi anke ix-xuħ, ix ta' fis-suq xogħol permess ta' xogħlijiet part-time fost l-oħrajn, imma wkoll irridu nikkonsidraw il-rabtiet bejn il-ġenerazzjonijiet, irridu naraw mhux biss it-tixjih tif bħala suġġett li rridu namlulu namlu interventi f'rigward tiegħu imma wkoll irridu nitrattaw dawk li jistaw jiġu emarġinati b'mod soċjali, u jiena naħseb is-solidarità fost il-ġenerazzjonijiet hija prekondizzjoni biex ikun hemm it tixiħa attiv sa ċertu punt. Naħseb li huwa tajjeb li kuna dan rapproċ olistiku illi eh, jitkellem dwar is-saħħa, l-possibilitajiet ta' attività u kol ta' prevenzjoni fir rigward ta' persuni illi jħarsu lejn il-tixjih pala kondizjoniet ta' ħajja xifti aktar diffiċli, per eżempju, suġġett ta' tnaqis tal-faqar, għaliex ma norbtux mal kustjoni ta' tixjih attiv żewġ affarijiet kbar, per eżempju, suġġett tal-volontarjat din hija sena Ewropea tal-volontarjat Umbat inkunu nafu xħareċ minn din is-sena qabel ma jitibda sena l-ġdida u għalek norbtu l-volontarjat u kol tal-persuni eh, anzjani illi bil-kompetenzi tagħhom, bl-esperjenza tagħhom jistgħu jagħtuna ħafna. Jiena naħseb illi irdu nħeġġu il-volontarjat professjonali u kol ta' pensjonanti illi jina rajċa għandi esperienza tijaw jista jagħti ħafna fil tal-edukazzjoni u kooperazzjoni tal-izvilupp per eżempju. Tini kwistjoni importanti natu eżempju ta' proġetti rridu nħedġu fuq livelli lokali, fuq l-attivitajiet rridu jisiru fil rigward ta' solidarjetà, irridu nitkellmu dwar dawn ir-rapporti illi jista' jkun hemm fost il-ġenerazzjonijiet fl-iskejjel, fil-esperjenzi ta' taħriġ. Per eżempju, f'ċertu pajjiżi qegħdin naraw żgħażagħ illi fi kredits tal-iskola li huma magħrufa b'mod formali huma għalmu lill anzjani biex jużaw il-kompjuter. Kif għandhom jużaw il-kompjuter? Dan il-mod eh, kif nistgħu norbtu il-ġenerazzjonijiet fil-rigward tal-kompetenza ta' ċittadinanza li jistgħu jiksbu l-anzjani naħseb li hija ħaġa importanti wkoll li nikkonsidrawha u importanti wkoll li nikkonsidraw il-fatt illi rridu nindirizzaw ukoll f'din l-opinjoni tal-Komissjoni l-appoċ għal-NGOs għal-laqdiet illi jipromovu dan l-approċ, iġifiri illi ħidma attività illi ma poġġiġ fl-izolazzjoni l-età imma t-promovi din laqda fost iż-żaza l-anzjana li xuwa mod ta' koezjoni soċjali. Grazzi ħafna rapporter. Kalowski, uh, followed by Marian Harkin, Mr. Kazal. Grazzi, Sir Kalowski. Grazzi. Meta analizzajt il-test preparat mill-Kummissjoni u dak preparat mill-kollega Kessler, eh, xtis għamil xie eh, kummenti mod partikolari preferenza għal paragrafu 12 din dwar iż-żieda fil-numru ta' nisan ikbar fleta li ma' impjegati. Naħseb li permezz tal-innovazzjoni u teknoloġiji ġodda nistaw nsolvu problemi marbutin ma' s-saħħa iżda wkoll intejbu l-organizzazzjoni tax-xogħol. Hawnhekk eh, tista' tkun importanti jista' jkun importanti l-fatt li niżviluppaw kwalifiċi matul il-karriera kollha iżda wkoll iridu nżommu f'moħħna l-bżonnijiet tal-ġenerazzjoni iktar anzjana u l-bżonnijiet tagħhom fir-rigward tat-talim. Ma kol esperienza soċjali eh, fejn eh, l-anzjani għandhom ħafna esperienza u dawn jistaw jitrasferu għal iż-żaza. Kif edna eh, din is-sena hija s-sena tal-volontira u naħseb għandna nagħmluha ċara li s-sena d-dieħla nkunu nistgħu inkomplu b'ċertu temi marbutin ma' din is-sena u nippromovu eżempji ehm, u attivitajiet ta' dan it-tip anka fil-qasam tal-volontarjat. Eh, Emma ta' livelli differenti li għandhom jiġu involuti fuq livell Ewropew, livell tal-pajjiżi, livelli reġjonali u lokali u kol NGOs differenti għandhom jiġu involuti. L-imsieħba kollha ser ikollhom rwol importanti ħafna hawnhekk għal din ir-raġuni Jiena nappoġġa bisħiħ l-idea li s-sena tal-2012 ehm, tkun is-sena għal ehm, anzjanità attiva. Signora Harkin, grazzi għal rapporter għax xogħol eċċellenti, dawn kienu idejat ferm tajbin u nappoġġa dak li għal il-kollega tiegħi um, ehm, xie kummenti oħrajn, u senżon fil-qosor, xie kelli oħrajn ġat kelmu dwar rabta bejn il-snin passati u din is-sena, s-sena tal-volontarjat il-kwistjoni kollha tal-volontarjat interġenerazzjonali u uh, dawn huma kollha fatturi ferm importanti. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna norbtu dawn is-snin flimkien u noħolqu sinerġiji Ovvjament ukoll meta sena tkun għaddiet din ma tkunx spiċċat hemmhekk f'dan l-istadju, huwa importanti li tibqa' dejja. U wieħed minn modi kif nistgħu nassiguraw dan huwa li nassiguraw li anzjani, parlamenti, gruppi għall-anzjani, eċetera, ikunu involuti f'din is-sena, per eżempju, UIV tal-2011 hemm netwerk ta' 33 NGO Ewropea u fil-fatt dawn qegħdin jaħdmu flimkien mal-Kummissjoni u l-Parlament biex jippruvaw jessiguraw li nkunu ta' suċċess minn din is-sena. U għandek huwa importanti ħafna li dan eh, ma jkunx ġej biss eh, minn eh, livelli liktar u li jnizdaw kol ġejja minn naħat tisfel ta' soċjetà Iġna siguraw li wkoll atturi lokali u reġjonali jiġu involuti wkoll f'din is-sena ta' u wkoll koordinaw l-azzjonijiet tagħha mal-Kummissjoni u l-Presidenza. L-aħħar kumment il-kwistjoni tal-pensjonijiet li toħroġ dan ir-rapport ukoll naħseb li dan din hija emenda 14 fejn ir-rapporter jitkellem dwar it-tlet pilastri Eh, jiena ma naħsibx li ser ikun hemm ftehim sħiħ fuq dan wara li smajt id-diskussjoni dal Iżda naħseb li dan huwa rapport eċċellenti b'mod ġenerali. Qabel ma nistieden li sur Kester jitkellem, nixtieq nitkellem ftit jien. Naħseb li semmejt punti tajbin ħafna dwar attiva u kol dwar disabilità li xemmu kol anzjani li għandhom disabilità permezz ta' menda 16 meta titkellem dwar riżultati pożittivi wara dak li qalet is-sinjura Harkin. Jiena mħasba fuq is-snin differenti li ġili kellna snin Ewropej dejjem kellna l-qat u konferenzi dejjem ngħidulha kemm kienet sena tajba din is-sena Ewropea. Iżda jekk ma jkollniex riżultati pożittivi fl-aħħar din is-sena partikolari ninsew naddu għas-sena li jmiss. Taqstantu importanti li niddiskutu iktar naraw x'inhuma r-riżultati li aħna nixtiequ waħda minn dawn ir-riżultati sa inħoss jiena li l-direttiva orizzontali kontra diskriminazzjoni fi servizzi per eżempju li tkopri l-età u kol u anzjani u aċċess għal prodotti u servizzi jista' tiġi sblokkata mill-Kunsill nafu li din ġiet blokkata fil kunsel tal-Ministri għal ftit ta' snin issa u naħseb ikun tajjeb ħafna li jkollna riżultat pożittiv u nippruvaw li din tiġi blokkata mill-nies fil-Kunsill, l-Istati membri differenti, pajjiż partikolari qed jimblukka bħalissa. U għal daqstan naħseb li dan huwa uh, punta tluq tajjeb U però rridu nassiguraw ukoll li l-NGOs jiġu involuti, rridu nassiguraw li dawn riżultati pożittivi jkunu fil-fat vera pożittivi, nkunu nistgħu nħarsu l-qoddim u ngħidu fl-aħħar tas-sena, aħna nixxila niksbu dan u nkunu nistgħu nibqgħu nibnu fuq hekk. Nerġa' ngħaddilek il-kelma jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President, u grazzi kollegi għal kommenti ta'kom u l-appoċ. Ovvjament, mawx kullħat hawnhekk preżenti għal daqstant jista' jkun hemm xi xewqat oħrajn minn membri tal-kumitati, iżda jiena rajt il-punti ewlenin li semmejtu intom jidher li kollha naqblu li s-sena Ewropea għall-azzjoni ta' attiv tal-2012 jaqsira wis, konċiza u jider li Enftejm li rrit ikollna xi tip ta' espressjoni li tkopri solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u naħseb li aħna ser nintaqaw, għanna nintaqaw ma' biex nipprovaw insibu kompromess. Eh, is-sottotitlu bi huwa qiegħed hemm bħala spjegazzjoni biex però bosta nies tkellmu bosta drabi u qalu li wieħed jista' jgħix l-anzjanità tiegħu b'dinjità u għandna f'soċjetà jridu nassiguraw eh, li jrid eh, ikun hemm aspirazzjonijiet tajbin, wieħed ikun jista' jaspiri li jaspiri li kollu ħajja eh, din Inti tkun ħdimt meta tkun iżgħar u issa Eh, dak li tkun lajt u ksibt eh, kun jista' jintuża aktar tard meta inti tikber. L-idea u l-enija hija li jkun hemm xi tip ta' vitalità espressa anke fl anzjanità Din hija kwistjoni li pruvaw insibu terminoloġija xirqa fil-lingwi kollha u nassiguraw ukoll li n-nies anzjani tal-Ewropa jkunu jistgħu jesperaw għal dawn l-aspetti tal-anzjanità. Aħna qed nanalizzaw il-ġenerazzjoni iktar anzjana, ġenerazzjoni msejħa tal-fidda, għaliex dawn huma speċjali u jistgħu joffru assistenza l l-inna ġenerazzjonijiet iżgħar għandhom esperjenzi li jistgħu jaddulna U din hija importanti għal verjeta li hemm fis-soċjetajiet tagħna. Għaldaqstant jiena nispera li aħna ma nispiċċawx neħlu fuq 410 emendi li għanna per esempio fil-kas tal-pensjonijiet. Għawnek qed nara però li l-kompromessi issa naqsu il-volum tal-votazzjoni. Nishtiq ukoll nirringrazzjakom għal kummenti tagħkom. Is-suġġett tal-anzjanità attiva. Tibda tixjieħ minn meta titwielet. U għaminnu. Iżda, rridu nitkellmu wkoll dwar flessibilità u dwar prevenzjoni ta' problemi qabel ma dawn fil-fatt seħħu u naħseb li jrid ikun hemm ehm, għajnuna medika motija lill-ġenerazzjonijiet kollha sa minn meta jitwildu il-qudiem naħseb li għanna nkopru il-ħajja kollha. Issa hemm il-kwistjoni ta' tlet pilastri, il-kwistjoni tal-pensjonijiet Sinjura Harkin. Din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutu kif nistgħu niddefinixxu mod aħjar referenti għal MGOs, Hija xi ħaġa li jiena nista' naċċetta nkun grat li ninkludija. Naħseb li kellna xi punti importanti minn stakeholders u NGOs oħrajn u jiena nispera li nkunu nistgħu ninkludu f'dan l-eżerċizzju. Grazzi għal dak li qed dwar it-titlu u l-bżonn li nassiguraw li dan l-effett ikunu kol fuq livell lokali. Di miex bis kwistjoni li norganizzaw erba konferenzi fi Brussell jew inkella fil-bliet kapitali. Fl-opinjoni tiegħi mm, din tkun biss isna nuru stampa partikolari Uh, fil-gwart tas sena Ewropea, zdan l-importanti huwa li aħna namlu differenza u n-nies u dan ikun viċin tan-nies fil-reġuni fejn jgħixu huma. Rridu wkoll naraw kemm dawn is-snin dawn is-snin eh, ikunu ikun kollhom impatt. Irridu nagħmlu iva attivitajiet ta' pirar, konferenti, etc. Iżda rridu namlu motirax dak li ġara u koll biex jek naraw li jem punti li staw jiġu ehm, imtejba, dawn kunu nistaw nizlu għamżom għof maħna għal-futur. Grazzi, id-data ta' skadenza l-emendi 11 ta' frar eh, fil-Kumitat ta' l-Impjegi fis sitġetu ta' fil-Kumitat tal-Impjegi fis-16 ta' Marzu, mbagħad tgħaddi għall-plenarja ta' Mejju, grazzi. Uh, sorry, deadline for amendment. Skużawni tgħid il-President eh, data ta' skadenza l emendi għad-disa ta' frar f'nofsinhar. Issa ser ngħaddu għal Youth on the Move eh, flimkien ma' Sinjura Steinrock. Sinjura President? Sinjuri, bażikament dak li għandna ngħidu hawnhekk huwa li għanna bżon ta' livell ġenerali u deċenti ta' edukazzjoni biex bekk nkun nistgħu nintegraw li l-żaża fi suq ta' xogħol kwistjoni ta' mobilità hija ferm importanti għas suċċess eh, ekonomiku fl-Ewropa li iktar ħaġa importanti li nifukaw fuqha hija ċertament iż-żieda fin-numru ta' nies li qegħdin jaħdmu naqsu l diżokkupazzjoni u l-iktar ħaġa Eh, importanti hija li ħadd l-ebda żagħżugħ m'għandu eh, jitħalla marra. Eh, il-proposta mill-Kummissjoni fi rigward tal-Youth on the Move hija importanti ħafna biex nilħu l għanijiet ewlenin tal-Istrateġija tal-2020. Hemm 28 miżuri ewlenin li l-Kummissjoni faslet biex tkun tista' tejjeb il-prestazzjoni u l nattiraw iktar zazah lejn edukazzjoni u koll introduċu il-taħriġ vokazzjonali. Dak li naraw hawnhekk huwa ħafna ħafna programmi eżistenti dawn għandhom eh, dawn importanti iżda għandna wkoll koll nkunu iktar fattibli iktar milli nuża ħafna kliem sabiħ. Il-Kommissjoni semmet l-appoċ finanzjarju fir rigward tal eh, dawn il-programmi. Hemm ukoll nuqqas ta' zazah li mux imsem il-fat li zazah per eżempju bġi ġejjin minn backgrounds zvantagġati, eh, eccetera daw ma jinsabux msemmijin u mbagħad ma jistax ikollok nies li jidħlu fis-suq tax-xogħol u mbagħad jonqsu il-pagi u l-kondizzjonijiet tax-xogħol. Dawn huwa punti li semmejna bosta drabi f'dawn il-laqat tagħna. Aħna għandna bżonn ta' standards minimu għat taħriġ u xogħlijiet vokazzjonali punti uħar importanti nħoss li huwa eh, li l-bżonnijiet teknoloġiċi tal-futur tagħna għandhom jiġu koperti minn nies eh, li qegħdin fi programmi ta' edukazzjoni. Naħseb li l il ċara biżejjed li ostakli bħal pereżempju dħul jew inkella żvilupp teknoloġiku jew inkella nuqqas ta' taħriġ Dawn l-ostakli m'għandhomx jipprevjenu lin-nies milli jitlu fis-suq tax-xogħol għaliex kella dawn ser ikollhom problemi fil-futur. Irid ikollhom rwoli importanti mhux se nisibu mobilità għazzaza, ħafna zaza. per eżempju, f'xi stadju f'ħajjithom ikunu jistennew per eżempju li issa mistenni minnhom li per eżempju jkollhom it-tfal. Għaldaqstant, aħna issa rridu nsaħħu wkoll eh, l-sfera tal-familja fir-rigward tax xogħlijiet fost iż-żgħażagħ ukoll x'tendenzi jista' jkun hemm fir-rigward tal-xogħol professjonali tiegħek. Jiena ser nipprova naġġel hawnhekk fir-rigward ta' kwalità. Għall-ewwel korsijiet ta' taħriġ u dawk vokazzjonali u importanti ħafna li meta aħna analizzaw iktar taħriġ il-further training un dawn għandhom jiġu analizzati fiktar dettal. Jina provajt u koll ninsib xie punti għawlenin u ser u provajt nuża dawn bħala l-bidu tal-emendi tiegħi għaliex ma stajċ insib punti biżej biex nkun nista' nesprimi dak li xtaqt ngħid jiena. Għal daqstant ser ikun hemm qatt emendi se jippruvaw ikopru eh, dawn il-kwistjonijiet, ma naħsibx li ser ikun hemm differenzi fundamentali fl-opinjoni u għal jena nistenna bil-ħerqa li kunem kooperazzjoni tajba utli ma kulħadd fil-komitat u nisper li nkunu nistaw intejbu dan il-rapport. Grazzi. Sir Gutierrez. Muchas gracias, gracias. Presidenta. Me gustaría resaltar. Grazie ħafna, President. Jien nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' l-inizjattiva dan huwa riżultat ta' dibattitu konsens kontra il-qad fost iż-żgħażagħ. Ħaġa li ġiet qudiem priorità politika l presidenza spanjola u flimkien bil-presidenza tal-Belġu u l-Ungarija qed naraw l-ewwel riżultati l-ewwel frott tagħha. Din l-inizjattiva tippermetti li żgħażagħ ikunu fiċ-ċentru tal-Aġenda Politika tal-Unjoni Ewropea bħala parti essenzjali tal-preżent u l-magna li ħadd trasferixxi l-ġejjini fl-Ewropa. Fil-kuntest preżenti huwa importanti li ngħinu li żgħażagħ biex ikollhom il-mezzi biex ikunu jistgħu jibnu ġejjini eh, dinjità għax huma diffiċli huma kbar ħafna diffikultajiet li għandhom iż-żgħażagħ fis-suq ta' xogħol. Huwa veru kif jgħid kif jintqal fir rapport li nuqqas ta' edukazzjoni ta' zaz għandu xaqsam eh, ma l-fatti għandu li għamizet għafosom u ma' uvara u koll li fost iż Fil-prezent pala ħaġa komuni hemm diffikultà kbira mis-sistema ta' edukazzjoni għas sistema ta' produzzjoni. It-tieni, indipendentement mid-differenzi li hemm bejn l-istati membri, hemm jeżisti eh, hemm element ta' temporanjeta eh, fil-suq ta' xogħol li ħafna drama m'għandux jaqsam ma' raġunijiet reali. U hemm kuntratti temporani li jfisser li hemm diffikultajiet kbar biex wieħed jasal minn eh, impik temporanju wieħed fiss Mbagħad hemm ċerta regolament fil-regolazzjoni ta' xib ta' xogħol temporanju huwa diffiċli. Eh, eh, dan iwassal għal iżjed diffikultajiet għaż-żgħażagħ. Jiena naqbel kompletament ma' dak li eh, tqal mill-rapporter tagħna li it-naqajs ta' drittijiet ta' zazax ma jwassalx li dawn ikun jistgħu jaħdmu aħjar. Din hija idea eh, konservattiva li f'dawn l-aħħar snin daħlet li b'xi mod li jkollok inqas drittijiet fix-xogħol temporanju għaż-żaza eh, wassal għal żied xogħol, imma dan wassal eh, dan huwa ċar li mhux hekk għax il-garanziji eh, indipendentament minn dak li sar b'dan qatt ma nixxinna naqsu il differenza bejn il-qat li hemm fost iż-żgħażagħ u l-ammont ta' qat li hemm fil-popolazzjoni ġenerali għax iż-żgħażagħ dejjem kellhom id-doppju qat iżjed mill-qat eh, ġenerali. Fl-Unjoni Ewropea minn faq minn 5 miljun zazuħ li ma jaħdimx u hemm eh, relazzjoni bej li jitilqu mill-iskola kmini u l-qat. Għalhekk naħseb li huwa essenzjali li jkun hemm proposta li hija sempliċi imma Eh, eh, eh, sempliċi ma ambizzjużi li jkun hemm iżjed inqas burokrazija għax l-ekonomija Ewropea qed tbiddel il-modell tagħha u qed investi tinvesti f'impjiegi ta' kwalità li għandha bżonn kapaċitajiet u esperjenza. Skont studju li saru il kommissjoni 35% tal-impjiegi l-ġodda għandhom bżonn kwalifiki ta' livell oli u 50% ta' livell medju apparti minn dal 40% ta' minn ħaddem jixtiequ li jkun hemm eh, taħriġ lingwistiku eh, u taħriġ ieħor. Dan juri l-importanza dell-istrateġija li għandna jkun hemm sforz biex ma jitilqux minn iskola kmieni u li jkun hemm tal prosentaċ ta' dawk li jkunu marru l iskajja sekundarja anki eh, fl-universitajiet. U fil-kontest Ewropew hija fejn nistgħu nagħmlu skambju tal-aħjar prassi u bejn l-istituzzjonijiet u pajjiżi differenti. Jiena nħoss ukoll eh, u xtaqt namel proposta konkreta xina nħoss li u essenzjali li wieħed eh, li għar il-kull kontrat ikollu drittijiet b'dinjeta u nistastabilixxu minimu komuni għall-Unjoni Ewropea kollha biex pereżempju Eh, dak madrittijiet tal periodu li wieħed jagħmel kun eh, fi prassi mm, jew fil-scholarships Eh, u nħarsu koll il-situazzjoni ta' daw il-scholarships eh, fil parti differenti dell-istati membri għax hemm differenzi kbar. Jiena fl-aħħar nħossi huwa importanti ħafna li wieħed jagħti kemm jista' fondi mill-Unjoni Ewropea ah, biex intejbu l-impjegi fost iż-żgħażagħ. Hemm diffikultajiet nazzjonali u f'dan is-sens il-Bank eh, Ewropew ta' investimenti nista' jiġi użat forma zeħan bizzuża u ħaġa nistaw ninkluduha fl-opinjoni li qed nipprepon. l kriżi ekonomika u rrit l-importanzi tal-Bank eh, Ewropew ta' biex tejn l-intraprizi u l-istituzzjonijiet li għaddejjin mid diffikultajiet kif ukoll biex tieħu riformi tagħmel riformi strutturali fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu bħala linji ġenerali jiena naqbel kompletament mal-opinjoni li qed tiġi preparata mill-kollega Juta u naħseb li nkunu nistgħu naħdmu eh, fuq rapport eh, finali li jkun iżed kompleta il żazah li jispostaw minn naħa l-oħra hija ħaġa tajba li aħna nkunu ambizzużi fuqha biex noħolqu dibattitu li wassal għal tama għal daw il miljoni ta' zazah li għati ħasu lejna b'din l-isperanza. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Sur Mark. Grazzi, Signor President. L-net jina xtiq nirringrazzja l Steinbrook għall-opinjoni tagħha dan huwa kontribut ferm importanti. U jiena naħseb li nista' naqbel ma' dak kollu li qal il-kellim ta' qabli, il-kellim ta' qabli. Issa saħum l-futur tal-Ewropa, l-Ewropa u ħafna qatt wassal l-problema kbira din dan huwa diżastru. U ħafna nies qed jitkellmu dwar ġenerazzjoni mitlufa ta' qabel ma morru għal dan nagħmlu Eh, da kullu li nistgħu għaliex din mhijiex ħaġa aċċettabbli. Mingħajr din l-opinjoni aħna musu se nkunu nistgħu nikkontribwixxu biss. Naħseb li għandna xi problemi regola 50 ta' eh, regoli ta' proċedura ehm, aħna kumitat assoċjat pala rizultat ta' dan bat għandna l-iskop ta' responsabilitajiet u l-kompetenzi Safri rigward tas sussidjarjetà kemm mit taħriġ l-edukazzjoni u wkoll is-suq tax-xogħol u dawn il-kwistjonijiet marbutin magħhom eh, jaqgħu taħt il-kompetenzi tal-istati membri iżda xorta waħda għandna nistgħu nagħmlu tip ta' kontribut. Fuq il-punt individwali jiena nifhem li hemm pressjoni bil-ħin għandi xi kummenti, xi domandi. Artiklu 2 pereżempju. Il-kwistjoni ta' drittijiet soċjali limitati. Forsi hawnhekk hawn problema legali li nistgħu niffaċċaw flimkien mal-Istati Membri. Ah, hawnhekk qed nitkellmu dwar kontratti fissi u f'dwar paragrafu tlieta l-inizjattivi u l-indikaturi ta' target groups naħseb li għal darboħra dawn ah, għandu jkonna statistiċi nazzjonali biex kunu nistaw nibnu fuqhom u qed narraw xorta waħda li xinis qed jiprivaw għamlu politika madwar din it-tip ta' statistika din ġi li tkun ehm, ehm, mhux kompleta u ma tkunx ċara biżejjed. Dan huwa dak li qed naħseb jien dwar dan iżda ma naħsibx li għandna xi opinjoni differenti ħafna dwar dan. Fi rigward tal-kwalifiċi, rikonoxximent formali tal-kwalifiċi. Din jista' tkun problema aħna ġarrajna li għandna problemi kbar fi rigward tal-rikonoxximent tal-kwalifiċi fiħdan dan l-istati membri u bejn l-istati membri u jiena naħseb li għanna għandu jkonna iktar ċarezza fl-Ewropa kollha dwar dan iżda hemm xi problemi li rridu jiġu ehm, it-trattati. fir tal-dawn eh, il-programmi li jistgħu jiġu eh, finanzjati għazzaza din xaġa ġa qed isir xi stati membri u għalda stant għandna nippruvaw nsibu l-aħjar prassi u nippruvaw naraw eżattament x'qegħdin jagħmlu. Rigward ta' kontratti fissi dawn punti li rridu nsemmu, rridu natu importanza, nizzazaġġi li ma jnatawx bizzejet um, opportunitajiet, ma jistawx ikollhom stabilità xi nataw kuntratt fiss għal ċertu żmien u mbagħad jingħataw ieħor differenti u ma m'għandhom stabilità hawnhekk forsi jkun tajjeb li jkun hemm kontratti illimitati. Hemm ukoll kwistjonijiet ta' taxxi eh, li huma jaqgħu fidejn l-istati membri totalment. Punt eh, ieħor importanti li rridu nsemmu huwa l-amministrazzjoni tas suq tax-xogħol u kif din taħdem. Riċentament rajt xi statistika f'xi pajjiżi għabej 5 u mija ta' żgħażagħ li għandhom xogħol Eh, permezz tal eh, mm, job centers fl-istati membri u naħseb li għanna naralizzaw kif se namlu riforma f'dan il-qasam u naħseb li s-suq ta' xol, l-amministrazzjoni ta' suq ta' xol għandu ikolla parti gbar minn min, min dan ir-rwol. Din l-opinjoni tiegħi u naħseb li għandna dokument uh, tajjeb ħafna u validu ħafna. Grazie l onervali Harkin. First of all, to um, thank the rapporteur. Grazzi, Signor President, l għennet nishtan ringrazio l rapporteur għall-opinjoni tagħha. Ix-xedow tagħna Nadja Hess tinsab f'kumitat ieħor u għalhekk talbit biex nikkumenta fis-sema u jiena nixtieq nikkumenta fis-smi wkoll. fir ta' Nadja hija tappoġġa l-opinjoni taħkom dwar il-mobilità ta' żgħażagħ u kemm din hija importanti. Jiena sodisfatta li f'paragrafu erba' hemm il-frażi għall tal-impjiegi għall għall-impjegi. Għalli xi drabina nħossi meta nitkellmu dwar il-mobilità, jisu bħalli kieku qed nitkellmu dwar il-mobilità biss, imma din trid tkun għalan u mhux biss għall taħriġ eh, professjonali u għall-iskola ma wkoll għall-impjegi jew ta' tappoġġa l-inizjattiva ta' l-ewwel post tax-xogħol. Hija temmen illi rridu nihdu azzjoni biex innaqsu ir-rata tal-tluq kmieni mill-iskola jgħati referi paragrafu 2 u koll il-kellim ta' qabli semma eh, restrizzjonijiet dwar id-drittijiet soċjali, jistakun jkun kwistjoni legali hemmhekk hija qalet illi aħna rridu noqogħdu attenti illi din ma twassalx biex iż-żgħażagħ ma jkunux jistgħu ikollhom l-ewwel post tax-xogħol tagħhom. Il-kummenti tiegħi apparti dan huma illi jiena naqbel ħafna paragrafu tlieta fejn jenat illi il-progress irrit jiġi monitorjat matul l-implementazzjoni irrit jiġi mkejjel permezz ta' indikaturi ċari. Jena naħseb il-Parlament għandu rwol hawnhekk biex dan jiżguraħ. Għaliex naħseb illi dan ikun ta' sew siwi mill-punti vista tagħna biex niżguraw illi l-istrateġija Unjoni 2020 u l-anijiet marbuta ma' din l-istrateġija jinkisbu. Jena naf illi l-opinjoni trid ittejb is-sistemi ta' taħriġ u ta' edukazzjoni tal-Ewropa u importanti illi namlu rabta bejn l-edukazzjoni u taħriġ u l-impjieg il-postijiet tax-xogħol. Ma nistgħux ninjoraw is-sitwazzjoni makroekonomika għaliex din hija importanti immens u aħna maħniex naġixxu fil-vojt vakum. Nistgħu forsi nżidu xi emendi mal-opinjoni biex niżguraw dan li għadni kemm ngħid biex niżguraw li ma nkunux qegħdin noperaw fi xej. Dwar paragrafu 10, jina naqbel perfettament miegħek meta inti tgħid illi għandna bżonn ta' qafas ta' kwalità Ewropew għal traineeships. Dan huwa importanti u iwassal biex ikonna model Ewropew tajjeb ħafna. Issa, biex nagħlqu kellem li miss. L-Onorevoli Steinrock rapporter. L-ewwel ned grazzi għall-involviment tagħkom, għall-kontribuzzjonijiet tagħkom. Iva, għanna ġenerazzjoni mitlufa ta' dawk in-nies kollha li jinsabu fis-suq tax-xogħol u ma jistgħux isibu impjieg. Din eh, il-ħaġa tinsa fil-Ġermanja wkoll. Tqajmu kustjonijiet dwar paragrafu 2 u għamennu illi aħna irridu nipruvaw nizguraw illi il-kondizjonijiet ma jitnaqsux. Il-kondizjonijiet biex in-nies jitħlu fis-suq ta' xogħol dan rajnieh fost il-ġenerazzjoni aktar avvanzata imma din ma rnexxietx. Jiena grata ħafna fil-konfront tal-kummenti tagħkom għaliex għandna la jellow illi tgħidilna illi ma jirġu hemm rabta hemmhekk. Issa meta smajt dak li kellha xi tgħid is-Sinjura Harkin iwa dwar l-indikaturi aħna irridu naraw xi kompetittività imma irridu illi konna għanijiet li nistaw niverifikawhom. Ma rridux biss nitkellmu. Ma rridx ikonna klim fira, issa dwar il-kwalifiki. Jiena nifjaġa spiss fil-Ġermani dinja kwistjoni li spiss titqajjem il-bira f'gazzetta Ġermaniża rajt illi anke l-kanċellir tal-Ġermanja trid illi tagħmel xi ħaġa biex tiżgura illi il-kwalifiki fl-Ewropa jiġu rikonoxxuti minn pajjiżi oħra fl-Ewropa fi żmien ta' sena, 12 il xar. Issa jekk aħna tabilħaq bilħaq irridu l-mobilità fl-Ewropa, irridu namlu ħafna aktar u naħseb li 12 il xar huwa il-wis. Mbagħad rajna sitwazzjonijiet tas-suq tax-xogħol f'bosta pajjiżi hemm eżempju tajbin, pereżempju 10 fil-mija, l-medja ta' 10 fil-mija tkun ħafna ħjar ir ruol ewlieni ta' tranzizzjoni mill-iskola għax-xogħol hija importanti wkoll. Il-kollega li għandu ismu twil ħafna twal tiegħi wkoll kellu kwistjoni dwar it-naqis tal kellu mistoqsija dwar it-naqis tal-burokrazija. Forsi tista' tispjeganna trid tgħid eżatt biha u faċlu wieħed jgħid li rdu naqsu l-burokrazija, imma kemm taħseb li dinja fattibbli u x'raġuni għandek wara dan? Il-bqija naċċetta kollox dwar kompetenzi surbaħ jina naħseb illi għanna ħafna punti illi eh, u ma frabta mal komitati l-oħra, imma naħseb li nistaw insolvu. Grazzi l-iskadenza l-11 ta' fra l-iskadenza l-emendi, l-eżami tal-emendi 15 ta' marzu, l-adozzjoni fil-komitat pli 16 ta' marzu, fil-komitat tal-kultura l-11 u plenarja f'Mejju. Naddu għal-punt li jmiss u dwar l-Unjoni tal-Innovazzjoni imbidlu l-Ewropa d-dinja wara il-kriżi. L-Onorevoli Sari Esaja, Kjoġbuk. Grazzi, Signor President. L-Unjoni tal-Innovazzjoni hija waħda mis-seba' prioritajiet li ġew mnedija fl-istrateġija Unjoni 2020 għandalani li tep il kondizjoniet u l-aċċess għal fondi għal riċerka u l-innovazzjoni biex jiġi żgurat illi jista' jkun hemm innovazzjoni marbuta mal-prodotti u servizzi li u postijiet ta' xogħol u tkabbir. Ovvjament din hija dejjem importanti iżda mod speċjali issa minħabba illi għandna il-kriżi finanzjarja li għadha dejja. Hemm ħafna affarijiet illi aħna nistgħu ndaħluhom taħt dan it-titlu Unjoni tal-Innovazzjoni, iżda fih dan il-kumitat tagħna rridu nikkonċentraw l-iktar dwar kwistjonijiet marbuta mal-impjiegi u affarijiet soċjali. U tabilħa bilħa ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom ruwan ewlieni fil-ħolqin tal-prosperità ekonomika u l-sfidi soċjali ewlenin li għana qoddimna. L-innovazzjoni tiġi użata biex insolvu dawn l-sfid il-kbar bħal bidla demografika u problemi soċjali oħra kruċali u problemi marbuta ma' s-saxħa għal fl-opinjoni tiegħi jiena nixtieq nisħaq dwar l-importanza tal-imsħubija pilota fil-qasam tal-tixjih attiv u b'saħħtu u kol nixtieq nirakkomanda biex nieħdu vantaġġ mill-kapaċità mill-abilità ta' bosta stati membri illi jibdew eh, sħubijiet b'mod aktar maġġel minn stati membri oħra. Għandna bżonn ta' dawn il-tip ta' sħubiji pilota, għandna bżon ta' aktar minnhom u qed nistenna biex il-Kummissjoni tniedi aktar minnhom. L-innovazzjonijiet soċjali jistaw u kol jisiru priorita ewlenija tal-programmi tal-Fond Soċjali Ewropew. Biex insaħħu l-innovativita fiħdan is-soċjetà neħtieġu talim mal matul il-ħajja u nolu l-livell tal-edukazzjoni u tat-taħriġ għal livelli kollha ta' età. Mod partikolari innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea trid tiffoka fuq dawk is-setturi illi waslu għall-aktar tkabbir. Is-settur tal-ICT tal-Unjoni Ewropea wassal għal 700 biljun euro, għal tħul ta' 700 biljun euro fl-2008. L-ICT joħloq 40% tal-produttività Ewropea, tkabbir Ewropew. Il-kapacità tal-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-ICT jiddependi fuq l-użu mifrux tal-ICT fl-istati membri kollha. U billi nieħdu vantaġġ minn metodi miftuħa aħna nkunu nistgħu ngħinu li ċittadini u l-SMEs biex ma kunu parti minn dan il-proċess ta' żvilupp għal servizzi ġodda. L-aħħar kwistjoni li jien nixtieq nindirizza hija illi l-istrateġija Ewropea tan-innovazzjoni trid tiġi armonizzata għal governanza aħjar għal aċċess iktar faċli għal finanzi u inqas burokrazija kif ukoll biex inkunu nistgħu nifokaw aħjar u għalhekk irridu noħolqu qasam Ewropew ta' riċerka u rridu nnejnu li riċerkaturi kollha biex ikunu jistgħu jimxu b'mod ħieles minn pajjiż għal pajjiż mingħajr ma jkunu imxekla. Iridu wkoll nippromovu l-venture capital, l-investimenti fin negozji għandhom l-iktar potenzjal ta' tkabbir. Dan huma l-kwistjonijiet illi jiena xtaqt nitkellem dwarhom u jiena nisab ħerqana biex nisfa' l-opinjonijiet tagħkom dwar dan. Grazzi. L-onorevoli Estrella. Grazzi ħafna, Signora President jiena wkoll nixtieq nisħaq dwar l-importanza ta' dan ir-rapport nixtieq nifraħ lill-rapporter għall-approċċ li hija għandha rigward ta' dan. L-innovazzjoni hija importanti għall-istrateġija Ewropa 2020 għaliex hija bbażata fuqha. Għan hemm potenzjal kbir biex jinħolqu postijiet tax-xogħol, iżda fl-istess waqt tista' tikkontribwixxi biex tiġi miġġielda l-popolazzjoni li qiegħda dejjem tonqos fir-rigward tas-saħħa il-servizzi u tibdi fil-klima. L-innovazzjoni tista' twassal biex aħna ikonna aktar enerġija li tiġġeddet u għalhekk noħolqu postijiet tax-xogħol li ħarsu l-ambjent. U għalhekk inkunu nistgħu navanzaw fir-rigward ta' l-anijiet sostenibli intelligenti u inklusivi illi jinsabu fil- qalba tal-Ewropa 2020. Il-Kummissjoni Ewropea tevalwa li sal-2020 aħna jista' jkun illi nistgħu noħolqu 3.7 miljun post xogħol kif ukoll nistgħu nżidu il-GDP bi 800 biljun euro sas sena 2025. U għalhekk riċerka u l-iżvilupp jeta bilħaq meħtieġa għal 2020 biex inżidu l-infiq tal-R&D, ta' riċerka u l-iżvilupp, aħna irridu miljun posta xogħol ta' riċerka ieħor. Dan jista' jsir biss permezz ta' kontribuzzjoni deċiżiva minnaħa tan-nisa. Irridu aktar riċerkaturi nisa. Apparti minn hekk aħna irridu intejbu l-kooperazzjoni bejn istituti ta' edukazzjoni għolja u min ħaddem biex nkunu nistaw nibbenefikaw aħjar, ikonna riżultati aħjar u nibbenefikaw mis-sinerġiji. Minħabba, minkejja il-krizi u l-miżuri ta' austerità huwa importanti li l-istati membri ma jagħmlux tnaqqis fl-investiment marbut ma' riċerka u l-iżvilupp. Għaliex jekk dan isir jista' jkun illi il-futur kollettiv tagħna jkun qed jitpoġġa friskju, kif ukoll il-futur tal-proġett Ewropew. Mhix kombinazzjoni illi il-Kunsill Ewropew ta' din il-ġimgħa ser jiddiskuti problemi marbuta mal-enerġija u l-innovazzjoni. Huma ser ikun qed jitkellmu dwar din il-kwistjoni u kemm i kwistjoni ta' importanza. Il-grupp tiegħi jaqbel ma l-approċ ġenerali ta' rapporter imma ħna sirin faslu emendi biex l-opinjoni titjib. Grazzi ta' sew, Sinjor President. Kienna ġati għalix ta' jitkellem tajt il-President? Le. Jina għandim mistoqsija waħda u din hija dwar paragrafu 6 jirakmanda illi l-innovazzjoni trid tiġi promossa wkoll permezz ta' proġetti ta' settur pubbliku konġunti u transkonfinali. Kif taħseb li din ser taħdem fil-prattika? Tista' tagħtini xi spjegazzjoni dwar dan jien m'iniex kontrija, imma ma nistax nifhem xi trid tfisser biha u kif tista' taħdem fil-prattika. Grazzi. jogħġbu kon onorevoli sejja. Grazzi, grazzi tal-kummenti tiegħek Dak li staqsit is-Sinjor President dwar din l-innovazzjoni din tittiġi promossa permezz ta' proġetti ta' settur pubbliku konġunti u transkonfinali u xek din kienet il-mistoqsija tiegħek. Iva. Din hija xi ħaġa illi jien qed ngħid paragrafu 5 illi aħna jista' jkollna eh, qasam Ewropew komuni ta' riċerka u dwar dawk il-proġetti tas settur pubbliku illi jridu jaqgħu taħt dan it-titlu jiena naħseb li dan huwa sinifikat illi mbagħad inkunu nistgħu nagħmluhom dawn il-proġetti nagħmluhom konġunti u transkonfinali. Grazzi, ċaħtiħor jixtieq jitkellem? Le? L-iskadenza l-emendi hija l-11 ta' frar il dibattitu dwar l-emendi l-15 ta' marzu, l-adozzjoni fil-Kumitat tal-Impjegi 16 ta' marzu u l-adozzjoni fil-Kumitat liħori 3 12 ta' april taddi għal plenarja wis probabli f'Mejju. U għalhekk ser ngħaddu għal ġestjoni ta' fjuwil użat u ta' skart radioattiv. L-onorevoli Korjol sen se titkellem flok eh, Jean Lambert. Iva, l-arbet Larbert, sfortunatament ma sax tkun hawnhekk. Jew kol eh, għandha rapport fil-Kumitat Libja fl-istess waqt u għalhekk talbitni biex nitkellem. Jiena se nitkellem dwar il-punti li hija tatni u mbagħad ser nisma' dwar dak li intom għandkom xi tgħidu u ngħidilha u waslila kollox. L-ewwel nett aħna nishtuq nisħu illi minkejja it-titlu dan id-dibattitu mhux dwar l-enerġija nukleari u jekk din toġobni xogħle. Jiena żgur illi eh, xi persuni ser jaraw il-kelma nukleari fit-titlu, jaraw rapporter tal-grupp tal-ħodor u jissuspettaw xi ftit, imma din hija dwar is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Hemm xi punti partikolari nixtiequ nagħmlu. L-ewwel nett, Jean Lambert tikkonsidra it-trattat dwar it-ħadim tal-Unjoni Ewropea mod partikolari artikolu 153 bħala bażi legali aktar xirqa. Għaliex is-saħħa tal-ħaddiema, saħħa sigurta tal-ħaddiema huma relevanti hawnhekk it-tieni net huwa li l-kamp ta' applikazzjoni tad direttiva rid jiġi mwessa biex jinkludi l-ħaddiema kollha illi jitrattaw l-iskart radioattiv u l-fjuwil użat Irrid kunem hemm definizzjoni aktar inklusiva ta' fuel użatu skart radioattiv u rridu natu nikkonsidraw il pistoriku storiku wkoll fl-pjanar marbut ma' sigurtà. Umbat, kummerċ li għaddej, is-sigurtà tal posta xol xogħol u spessjoniet minn forzi indipendenti huma meħtieġa wkoll minħabba l-effetti eh, potenzjalment disastrużi li jista' jkun hemm minħabba żball uman. It-tieni il-punt li jmiss huwa li l-ħaddiema kollha jridu jifmu r-riskju potenzjali u jridu jkunu informati dwar dan. Huwa importanti wkoll illi kull sotta kontrattur jaqdi id-miriet tiegħu marbuta mat taħriġ u s-sigurtà huwa jkun kompetenti biex huwa jaqdi dmiru il-rapporter qed taħdem skont dawn il-linji u dan huwa marbut ukoll mal-kundizzjonijiet tax-xogħol. U importanti wkoll illi nisħu illi din mhux dwar l-enerġija nukleari mhux se nagħmlu dan id-dibattitu fil-Kumitat tal-Impjiegi Ma aħna nisabu hawnhekk biex niżguraw illi dawk illi jaħdmu l-iskart nukleari, skart radioattiv jiġu protetti u s saxħa s-sigurtà tiġi żgurata għal ħaddima kollha illi jridu eh, illi kollom x'jaqsmu ma' dawn il-materjali. Grazzi. L-Onorevoli Steinrek un bat l Meiser. Iva, grazzi tassew. Mala għal daqqatajn, jina naħseb illi rapport ta' Jean Lambert huwa miktub mod illi jista' jiftijem ħafna. Forsi jista' jkollna estensjoni ta' referenza legali u ninkludu r referenza 31 tal-Karta Trittijiet Fundamentali fid-dokumenti tal-ILO. Rakkomandazzjoni 114 u dokument C wieħed wieħed ħamsa. Jien naħseb li huwa importanti ħafna illi dawn id-dispożizzjonijiet ikunu japplikaw effettivament kif ukoll l elementi li ġew proposti Msmir Lambert. Meta aħna nitkellmu dwar il-ħarsin il-protezzjoni, naħseb illi għandna bżonn ta' arranġamenti xirqa li jsiru biex jiġu eh, tiġi evalwata l-exposure u l-effetti li jista' jkun hemm wara. Mbagħad punt 34 irid jkun hemm eh, rikonoxximent xieriq ta' dan u jekk din hijiex marda li tittieħed mill-post tax-xogħol. Irdu nżommu f'moħħna wkoll il-drittijiet marbuta mal-pensjonijiet, l-awtoritajiet indipendenti li huma responsabbli għal verifiki semmew ukoll u dawn iridu dan irid ikollhom effetti tangibli meta jiġu imposti sanzjonijiet. Irdu noqogħdu attenti ħafna dwar is-saħħa tal-persuni li qegħdin jaħdmu dawn is-sostanzi. Din mhix kwistjoni ngħidu iva jew le għall-materjali nukleari ma rridu niżguraw illi n-nies illi jaħdmu b'dawn il-materjali, kollhom xaqsmu dawn il-materjali jiġu protetti kif għandu jkun. Grazzi tassew. Onorevoli Meisler. Iva, grazzi tassew. Jina u kol nishtiq nir-ingrazzja li Jean Lambers, anke jek ma tinsabx prezenti għonek, ma nista nifem għalli miex prezenti għonek. Hija membru tal-partit tal-ħodor, u ma jikritikaw l-enerġija nukleari u ma kontrija, dinja xaħġa li għafu kullħat, ma ija, ma provaċ, iddaħħal dan l-argument fl-opinjoni taħad dwar dan is-suġġett u li jina naħseb li dinja xaħġa ta' min ifaħħara. kif nitrattaw il-fjuwil użat u l-iskart radioattiv. Aħna rajna il-kamp ta' applikazzjoni u xirri isir fil-prattika jena nistan segwi ħafna ma dak li jgħat suġġerixxi, imma għandi xi ftit tal-kummenti x'nagħmel. Dwar jekk għandniex dispożizzjonijiet dettaljati l istati membri u l-kumpaniji jdu jkunu konformi magħhom dawn irridu jkunu arranġamenti li nistgħu nivverifikawhom għaliex jekk le inutli noqogħdu nappellaw għal dispożizzjoni dettaljati li rridu jiġu applikati naħseb li opinjoni tajba. Hija tieħu konsiderazzjoni il-punt di vista tal eh, l-impjegati li jridu eh, jipproteġu saħa tagħhom ukoll tħares lejn dan il-punt minn punt di vista tax-xogħol u naħseb li din hija xaġa tajba l-nerva li essaja. Għandi mistoqsija waħda Din l-opinjoni hija marbuta ma' sigurtà fuq il-post tax-xogħol hija ħaġa tajba ħafna iżda għandi mistoqsija waħda. Il-fjuwil użat u l-iskart radioattiv dawn l-affarijiet mhumiex tajbin iġifieri il-prinċipju tal-moviment ħieles tal-prodotti jrid jiġi permess. Forsi rapporter taf il-tweġiba U importanti illi aħna ma qus dawn il-ekim sejħa prodotti minn pajis għall-ieħor. Fiħdan eh, l-Unjoni Ewropea. Qabel ma titkellem il-Kommissjoni, ftit kummenti minn ħatijaj. Huwa rapport eċċellenti naħseb għandi xi mistoqsijiet dwar emenda 27. Emenda numru 7 u emenda numru 20 dwar il-ħaddim irġu protetti u koperti tkun xi tkun l-attività jew l-istatus tagħhom. Nixtieq niċċara dwar kif ikunu koperti għaliex ovvjament ser ikun hemm regoli differenti għal ħaddiema ta' trasport pereżempju li qegħdin jitrasportaw l-iskart nukleari li jrid ikollhom din il-gwida marbuta ma' sigurtà imma ovvjament il-ħaddiema li qed ikunu esposti Eh, fl-impjant stess u probabbli jridu jkunu aktar koperti u jkollhom aktar informazzjoni dwar x'regoli għandu jkun hemm. Għalhekk taqt niċċara dwar punt numru 7 punt numru 20. Umbagħad is-sur Hildem naħa tal kummissjoni jogħġbu. Yeah, good afternoon, uh, good morning to everybody. Nodwa tajba l-kulħadd u grazzi tal-isforz eh, l sforz li għamiltu eh, fuq din il-kwestjoni permettu li forsi biex neċċara ċerta affarijiet mill laħat tal-Kommissjoni dwar l-opinjoni u l-proposta. Aħna konvinti eh, li l-bazi hija legali hija tajba u tħares l-interessi tipproteġi l-ħaddimi, ħaddima u hija leġislazzjoni sekundarja l-ħarsim tal-ħaddima u pubbliku. Nitkellmu dwar leġislazzjoni sekundarju l-element ewlieni tal-leġislazzjoni hija dawk li jgħidulhom standards bażiċi ta' sigurezza. Dana jitratta eh, f'ħafna kapitli fil-ħarsin tal-ħaddiema u kif ukoll tal-pubbliku tħares lejn taħriġ, tħares lejn eh, limitazzjonijiet. Aħna meta konna nippreparaw din id-direttiva, konna din id-direttiva propajna nevitaw namlu duplikazzjoni tal-leġislazzjoni eżistenti. Għalhekk nitkellmu dwar il-basic safety standards. Hemm punt ieħor hemm ġiġa direttiva fuq il-sikurezza nukleari li ġiet adottata fl-2009 u fuq il-bażi legali l euratum Euratum artiklu eh, 21-22 rridu nżguraw li kunem simetri bejn żewġ direttivi, għalhekk nħanna nemmnu li trattat Euroatom huwa l-bażi legali adekwata fil deċiżjonijiet tal-qorti tibbażi essenzjalment fuq eh, leġiżlazzjoni waħda li hija dik tal-Euroatom il-trattat Euratom tkopre eh, l-ħaddima eh, b'forma stiża jena nistidinkom biex tħarsu lej l-standards bażiċi ta' sigurezza biex taraw jekk il-punti li eh, intkom imħazmin dwarhom huma x'koperti le. Aħna disposti evidentement dikonna żed dibattitu fuq dan is-suġġett u nirringrazzjawkom dawn fil prezent Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal sinu biex tam il-reassunt. Kien hemm diversi mistoqsijiet li li ġin ehm, Lambert taf risposta li jom u jena bħam l-edda dubju li tinkludi eh, xiftit mis suċċerimenti ta'kom u li tkun kontenta u koll li eh, kolla ma mal-Komissjoni dwar il-bazi legali. Grazzi. Grazzi ħafna. Melissa, wasanna tmim tal-agenda ta' dal-ħodu kienħabba l-rapporters ta' waraf sinamu, mux għedin għawek, għallura naħseb li l-aħjar nibdew eżattament fit-tita minn flok li nestendu s-sessjoni ta' d-għodu. Mela fit-tita ta' waraf sinar, nkomplu bis-seduta, nibdew puntualment, Grazie.